Buenas tardes. Wara nafsinar it-tajjeb. U niftħu dan għal kumitat tal-petizzjoni tillum it-22 ta' frar, grazzi lil kulħadd, grazzi wkoll dawk li ħadin irasqu l-petizzjoni tagħhom hawnhekk illum. Ħan presedi illum jiena għal isu sija sakemm tasal il-President Cecilia. L-ewwel punt fuq l-aġenda hija l-approvazzjoni tal-aġenda jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nisuha bħala adottata. It-tieni punt il-minuti. M'hemmx minuti ġi tieni punt jaqa' u l-istess bħal aħbarijiet ta' President u affarijiet oħrajn m'għandniex minn dawn laqqas ngħaddu għalhekk direttiment għal petizzjoni 58-2015 fuq il-pjattaforma tan nies affettwati mill-apatite ċe u l-ħolqin ta' pjan Ewropew sabiex neradikaw l-apatite. Għanna d-doktor Jose Luis Rodriguez Agujo, il-patologu, u ħaj jirrapprezenta u koldina il-pjattaforma aħna fissem il-kumitat intuhom. Merħba u nirringrazzjawhom tal edina hawnhekk. Sinjur Fidik, Fidejk, warna f'nar tajjeb, sinjuri, membri parlamentari, intom, kif intqal, aħna għedina hawnhekk nirrappreżentaw din l-pjattaforma tal-epatite ċef Il-soffriment il-sofferenza ta' dawk effettwati mill-epatite C teffettwa wkoll il-familji tal-vittmi, ġifim xadin nitkelmu bis fuq 14.000 persuna effettuata, imma 56 miljoni effettwati, illi waħafni iktar mill- Eh, popolazzjoni tal-istati membri. Iġifiri dinija daqs sta problemi, ta' problema. Fid-definizzjoni l-eżekuzzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi garantizzat livelloli ta' protezzjoni għas saħħa tal-bniedem U dan jfisser l-Unjoni Ewropea għanda allura eh, kompetenza biex titratta din il-kwistjoni tal-epatite ċe bil 2013-2030. Jekk ma jittihdux azzjonijiet ħajkonna zida ta' 110 ta' sirrosis tal-kanċer 140% u Din hija r-realtà illi l-ġenna nirriflettu u naġixxu għax issa il-waqt għax għandna l-għodda illi jistaw jikkuraw sal-75% tal-każijiet u danna meta wieħed iqis il matul l-aħħar 30 sena dina kienet marda fatali. Għalhekk, għandżon illi kunem pjan strateġiku komprensif biex propju ikonna din għal-pjattaforma għanna bżon aħna illi ikunem għajnuna għal kulħadd. Sissa kienem dejjem azzjoni riduzzjonista u ma tuħux in konsiderazzjoni il-realtajiet xjentifiċi u ekonomiki, ekonomiċi kienu jitrattaw biz daw l-anjoniet l-kaviet l-iktar gravi dana muħaj solvi xejn għalix inti meta il- il-marda tkun daħlet daqsek il-ġewa, ovvjament l-odda li għanna attualment mux daqsek effettivi u Għal daqstant aħna qegħdin nitolbu illi il-lajnuna tinata lil dawk affettwati kollha. it tininet net. Aħna nafu l-Unjoni Ewropea huma bis 25% tal-każijiet ta' l-epatita li jiġu Tal-Hs eh, jkun hemm l-HCV screening, imma il- L-HCV għandu jissu jisir lil kulħadd u għandu jkun hemm għalhekk spazju komuni fl-Ewropa illi jindirizzaw jgħin din il-marda u jgħinhom ukoll eh, jgħalmu kif forsi dak li kun jitalem ma il li jittieħed biex ma jittieħedx. Dina situazzjoni hija waħda prekarja u anki id dejta li għanna fuq l CV fl-Unjoni mhijiex kompluta u għalhekk hemm bżonn illi jina ta' għajnuna l-istati membri f'dan il gwajt u għem u koll nejnu għat trattament. Umbat, irrit ikun hemm ukoll nindirizzaw kwistja tal-prezzijiet tal-ispejjeż għaliex dan l-screening jiswa ħafna flus u għalhekk hemm bżonn ta' mekkaniżmi koordinati bħal per pereżempju fil-proprjetà industrijali illi tippermetti illi jkun hemm ukoll għajnuna fil-apparat mediku u nippermettu wkoll illi ikun hemm Eh, kompetittività bejn il-fabrikanti, il-manufatturanti. Mela, irrid ikun hemm aċċess għal mediċina meta jkun hemm teddida dinjija għas saħħa pubblika u għalhekk jridu nużaw il-mezzi kollha disponibbli u nindirizzaw distak li jeżistu bejn it-Trattat Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bnidem u l-Aċċess għal kura tas-saħħa u dawk li jitrattaw il-kwistjoni ta' proprjetà intellettwali. Intom fidejkom il-possibilità li tindirizzaw din id-dilemma, grazzi. E, tindrija. Grazzi ħafna. U naddi l-ewwel għal kommissjoni biex twieġbek u grazzi wkoll il tabib Jose Luis ta' dik il-prezentazzjoni ta' ċara. L-għanna il berina Penarovska li tixtiet titkellem mbagħad is-Sinjura Ċokalis. Thank you very much. Good afternoon. Grazie ħafna war nofsinhar tajjeb lil kulħadd. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq nirringrazzja l min resaq petizzjonijiet tal u din il-kwistjoni. Ma kan nirringrazzja lill-Parlament għall kontribuzzjoni tagħhom f'dan id-dibattitu għaliex l-epatite u l-appetita ċe u dawk ġenerali u koll pala kummissjoni għana ħarsu leja pala xaħġa li toqtol fil l Allura għet niprofaw naqsu dan l-iskiet u nżidu aktar kuxjenza. Il-ġimma l-oħra fil-fat aħna konna ftit il-bot minn hawnhekk u kellna summit eh, fuq l-epatite li ġiet organizzata minn numru ta' assoċjazzjonijiet fuq livell Ewropew. Kummissarju Eudokaitis stressa dan enfasizza dan il-punt u għal li rridu nżidu aktar kuxjenza fuq din il-marda. U enfasizza tlet punti li għatimxu ma dak li għattinti jiġifiri rridu nżidu aktar l testjar u l-screening u l-prevenzjoni u anki l-aċċess ta' trattament dinja marbuta ma' kemm huma eh, kemm tiflaħ tħalla tal-jom il-medicina. L-epatite eh, nħarsu leja bħala peace eh, fis soċjetà Ewropea. Imma rridu nħarsu lejn il-punt ewlieni fil-kwistjonijiet fundamentali tas-saħħa. Inti semmejt l-artiklu 168 ta' trattat, imma importanti li nikwataw sal-aħħar dan l-artiklu, għalix fl-ħar ta' dan l-artiklu eh, hija part importanti u hawnhekk ngħidu il responsabilità għad definizzjoni tal-politika tas-saħħa għall-organizzazzjoni u eh, li tagħti il-trattament tas-saħħa kif ukoll allokazzjoni tar rizorsi jaqa' taħt l-istati membri. Allura, minn dan il-għat, għall-affarijiet kollha li semmejt inti m'għandniex il-kompetenza li nidwazzjoni fuq il-livell Ewropew ma jfessirx li aħna maħniex attivi, aħna għedin niprovaw inkomplu napoġġaw l-sforzi tal-istati membri sabiex niġildu din il-marda. U xirrit nejta hawnhekk, il-Kummissjoni ma tistax tagħti il-fondi għat-trattament, aħna ma nistgħux naħorġu ċertu l gwidi, linja gwida tal-trattament, u ma nistgħux ngħidu lill istati membri li ma medicina ħajużaw jew li ma jagħtu priorita. Imma xi ħaġa li qegħdin nagħmlu diġà hija li nappoġġaw il-programm tas-saħħa. Dan huwa strument li għandna fuq livell tal-Unjoni Ewropea u diġà għandna numru ta' proġetti illi eh, ġew mnedija anka fil-fatt is-sena l-oħra kellna eh, tnedija tal-azzjoni konġunta għal dawk il-persuni li huma affettwati tal-epatita, ħafna drabi dawn ikunu nies illi qegħdin jieħdu droga. U għallura eh, aħna qed provaw nenfasizzaw dan il-kategorija ta' persuni Umbat, u koll għat nitkellmu fuq il-diagnosi kmini u fil-fat għalek din marda li ma ma tindunax bija u toqtlok minn ma tinduna. Għanna programma l-2016 illi saqet fl-ħar stadji ta' sabiex jiġi adottat u l-ra din jaxħaġa li għedin namlu u għedin nindu azzjoni kemm jista' jkun bot effiċenti għaliex dan mhuwiex programm kbir ħafna Florizon 2020 li huwa strument ħafna ikbar fuq livell tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna riċerka, ħafna flus eh, f'din ir-riċerka u fl-FP7 kien hemm eh, madwar 50 biljun euro li ġew investiti u fl-ewwel snin tal-orizzont 2020 ġiġa rajna 3.5 miljon euro investiti. Meta bat nitkelmu fuq il monetaraċ tal-marda, sorveljanza, tajjeb sewa sinti il-ċentru ta' Ewropew la ECDC li jitkellem dan ir-rapporti. Qasam li nistgħu nsaħħu aktar u beħsiebna nagħmlu dan għaliex fil-fatt li stati membri diġa għandhom huma mitluba li jirrapportaw u aħna rridu niverifikaw għaliex dan mhux qed seħ Ma naħsbux li t-sati membri m'għandhomx id-data. Allura diffiċli li wieħed jifhem għaliex mhumiex qegħdin jirrapportaw l ECDC. Għalhekk dan huwa qasam li nisan nħadu għattin fuq. u se nagħmlu hekk. Mbagħad meta nitkellmu fuq it-trattament il possibilita li tejn fit-trattament fl-2014 u 15 l-Aġenzija tal-Mediċina Ewropea flimkien mal-Kummissjoni awtorizzaw il-mediċina ġdida illi naħseb qed referi għalliha inti. Billi jkun hemm proċedura aktar maġla qed nippruvaw naġlu kemm jista' jkun biex dawn din il-mediċina tasalant il-pazjenti. Istrument ieħor illi ma nistgħux nagħtu l-fondi dirett Eh, u għanna ġirana xaħra fuq livell tal-Unjoni Ewropea u semmejta fi diskors, dan huwa għal ftejm ta' konġunt ta' sir pubbliku. Deċiżjoni 10-82 fejn tħalli l-pajjiżi jekk jixtiequ dejjem jekk jixtiequ dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu Eh, jixtru il-medicina flimkien mod konġunt ġifiri skondan il-ftejim jirtu kollok tal-inqas erba pajjiżi flimkien mal-Kommissjoni ħames partijiet ġifiri sabiex ehm, tibda bi proċedura speċifika sabiex tixtri il-medicina b'mod konġunt. Diġa indikazzjoni minn ta' stati membri li huma interessati. Però jiddependi mill-istati membri sabiex jużaw dan l-istrument. Aħna ma nistgħux nimponu bl-ebda mod. Apparti minn hekk aħna qegħdin naħdmu għaliex naħdmu li trasparenza fil-prezzijiet u l-iskambju ta' informazzjoni fil-Unjoni Ewropea tejn anka fil-prezzijiet tajbin għal-mediċina. U għanna anka ċertu proġetti taħt il-programm ta' saħħa biex nżidu trasparenza tal-prezzijiet jina naħseb illi eh, tkellimt eh, fuq l-istrumenti li għanna fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu, dan dinja pjattaforma limitata għadin provaw ehm, nidwazzjoni azzjoni ma kemm jista' jkun nużaw l-istrumenti li għandna. Jekk forsi nista' nagħti taqsir u nikkonkludi qabel ma ndir kelma lill-kollegi minn DG Growth li jixtieq indirizzaw l-aspetti tal-drittijiet eh, tal-proprjetà intellettwali. Jiena nixtieq nagħti taqsira u ngħidilkom illi l-Kummissjoni qegħdin ħarsu lejn l-epatiti C bħala peace eh, diffiċli fl-Unjoni Ewropea. L-epatite ċe mhux bħal epatite memx m'hemmx tilqim għalija. Allura fil-fatt qegħdin f'mument storiku bħalissa illi Akka jek naħdbu fl-10 sena li ġejjin, jek nipprovaw neqirdu din il-marda, nista' nagħmlu jekk ukun hemm irrida lix hemm mediċina illi hija effettiva. Fil-fatt aħna lesti li natu l-appoġġ tagħna nejnu l-istati membri eh, bl-istrumenti li għandna biex nġildu din il-marda. Grazzi. Grazzi jina minn Digi Grow mill-direttorat tal-Xiri Publiku nirringrazzja l-kollega tiegħi minn Digi Sante u nixtieq nindirizza il-prezzijiet għoljien jekk mhux qed imorru kontra ir-regoli tax-xiri pubbliku. Nirdu niftakru li x-xiri pubbliku l-ewwel għan tiegħu huwa li niftħussu għal kompetizzjoni. Jiġifieri bekk min qed jixtri ikollhom valur aħjar għall flus li taħalsu. Aħna eh, fir-regoli li għandna ta' xiri pubbliku qed ngħidu kif għandha ssir din il-proċedura ta' xiri pubbliku. Ġifieri hemm regoli ta' proċedura. M'hemmx kriterji ekonomiċi li jiżguraw li jkun hemm eh, prezzijiet raġonevoli u baxxi. Meta ix-xerejja pubbliċi jiddeċidu jinaqdu u jagħmlu jagħmlu ċertu xi Republiku fuq livell nazzjonali internazzjonali u anka l-istati membri l-barra minn xir pubbliku konġunt. Blajnu ta' kommissjoni u ma jistaw jiddeċidu illi jinaqdu fl-imkien u għallura ħajkollok aktar seta ta', ta negozjati. Per eżempju, il-pajizi baltiċi għandhom l-interess li jaqdu l-domanda tagħhom flimkien sabiex ikollhom pożizzjoni aktar b'saħħitha mm, mal-industrija. Ġifir din mhijiex regola imma jista' jkun hemm riżultat pożittiv jekk ix-xiri ikun konġunt mixerreja differenti, kemm reġjonali, nazzjonali jew livell Ewropew. Grazzi. Habla también en nombre de la Comisión Alfonso. Sistem il-Kumitat Is-Sur Alfonso Kales, grazzi ħafna nista' niskellem L-Ispanjol nistema ma u unħallat bl-Inglis. Mod ġenerali diġi Grow ta' tkabbir hija unità li taħdem fuq il-kwistjoni ta' proprjetà industrijali fl-Unjoni Ewropea. Aħna nipproponu leġiżlazzjoni, nħejju leġiżlazzjoni, proposta leġiżlattiva għal privattiva komunitarja, il-marki Ewropej, eccetera Iġifiri, aħna naħdu kol fuq il-privattivi tal u ċertifikati tal-privattivi farmaceutiċi. U għalek dak il għallu l-kollegi tija juma importanti ħafna biex nkomplu navvanta fuq da s-sujġet li għedin nitrattaw ġifiri mizuri li jistaw jittieħdu għall epatite ċe Intom fil prezentazzjoni semmejtu xi miżuri li jistgħu jittieħdu fil-qasam ta' proprjetà industrijali u ħan nispjegalkom daqsxejn x'in is-sitwazzjoni. Mela, il-medicini u l-kuri u l-kuri li jeżistu anki għall-epatite ċe u ma protetti bi preventivi u għal periodu ta' esklusivita li timxi b'mod parallela me privattiva ġifiri biex jiġi kommerċjalizzat u immanifatturat dawn il-medicini. U għanna iktar minn biljun euro l-istima biex inti tibda tamel il-medicini, ġivir staw jaddu anki 10 snin biex inti tibda toħroġ dan il-medicini biex laboratorju jkollu rizorsi bizzejet u jinvesti dawn il-flejjes matul daw l-10 snin bla ma jaf jekk fl-aħħar il-medicina li joħroġ bija u xħat kun suċċess u x se taqla l-flus u jkun suċċess ekonomiku, il-privativi huma meħtieġa dan huwa strument politiku illi minajru mhumiex ħajħeġġu l-intraprizi farmaceutiċi biex jissograw jorbtu l-flus tagħhom biex joħorġu b'medikamenti ġodda. Għalhekk importanti l-aċċess tal-mediċina iva imma l-ewwel irid ikollok il-mediċina, allura privattiva tejn sabiex ikun hemm dina l-innovazzjoni. Mela, il-privattivi jgħinu biex neħu dina l-ewwel fażi biex ikollna l-mediċina. Umbat, għadin nitkellmu fuq miżuri dwar kif ikollok aċċess u tiffaċilita l-aċċess tal-mediċini. Sew, mela fil-Kummissjoni Ewropea aħna tiġa żviluppajna ċertu miżuri leġislattivi sabiex nifaċilitaw il-medicina u kol ġenerika kif semmejtu intom għanna għanna aħna leġizlazzjoni illi tippermetti li kunem u koll eh, medikamenti ġeneriċi matul il-privattiva biex hemm maċċess aktar faċli fil-suq u fl aħħar ta' sena li għaddiet meta ħriġna single market strategy rajna kif nistaw nifaċilitaw id-dħul ta' dana il-mediċini ġeneriċi biex fl-istess waqt nżommu wkoll il-possibilità għall-innovazzjoni saru wkoll għat ta' studji biex naraw kif nistgħu niffaċilitaw id-dħul tal-mediċina ġenerika fis-suq. Fukajna li fuq il-privattivi. Anki fil-qasam tal-kummerċ napplikaw dak li aħna nsejħu policy coherence for development meta niġġu biex nitrattaw negozjati bilaterali, eccetera. Diġi grow ukoll jindirizzaw kwistjonijiet internazzjonali fil-qasam ta' proprjetà industrija, eh, intellettuali, il-proprjetà industrijali wkoll fuq livell dinji. U kif intqal il-privattiva mhijiex biex ngħidlek dritt assolut, hemm ukoll għad dritt ta' privattiva ġifieri jeżistu miżuri u eċċezzjonijiet għad dritt ta' privattiva li jippermettu illi ikun hemm avanti fil-mediċina ġenerika bliktar mod eh, rapidu kif issemmi illum hemm ukoll il-kwistjoni tal-liċenzja obbligatorja. Fil-qasam ta' l-espropjazzjoni ta' privattiva liċenzji obbligatorji fuq livell Ewropew aħna ma tantx għandna kompetenza f'dal qasam id-dritt liġi komunitarja fil-qasam ta' privattivi huwa pjuttost limitat Eh, privattivi tiġa għadhom ċe mumiex u għat għanzi u ma meċxija mit-trattat ta' Munich, trattat internazzjonali u mux tal-Unjoni Ewropea u fil-qasam tal-espropriazzjoni b'mas partikolari u licenzi obbligatorji dawn huma liġijiet nazzjonali tal-Istati membri illi ehm, jirregolawhom. Per eżempju fil-liġi Spanjola tal-privattivi l espropjazzjoni tal-privattivi tippermettija u tara tajtu kol kif għandhom jiġu trattati dawn il-licenzi obbligatorji. Aħna fuq livell Ewropea kompetenza ma għandna f'dan il-qasam. Laqas ma rajna li hemm xi domanda kbira jew xi talba għal organizzazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet fuq livell Ewropew. Ġifieri aħna maħniex qegħdin naħdmu f'dan ir-rigward, però jekk intom taraw x'inhuma l-liġijiet ta' privattivi nazzjonali speċjalment eh, liġi Spanjola f'artiklu 73-86 design tal-liġijiet Spanjoli għandna regolamentazzjoni dwar kif ukoll il-gvern Spanjoli jista' jagħmel espropjazzjoni ta' dina il-privattiva jew joħroġ liċenzja obbligatorja illi jippermetti li jkun hemm medicina ġenerika wkoll li tiġi manufatturata, fabbrikata. Għax privattiva ssir mbagħad ta' dominju pubbliku. Bażikament Il-idea ta' privattiva hija li tħeġġeġ l-innovazzjoni farmaceutika u li ma jkunx eh, li jkun hemm ukoll ċertu salvagwardja. U hemm ukoll regoli internazzjonali fuq livelli internazzjonali li saru sabiex jippruvaw ukoll jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet tal-privativi u aċċess għal mediċina Grazzi. Muchas gracias. Jadar la palabra. Grazzi ħafna. Mela, issa niftaħ id-diskussjoni għall eurodeputati Min jixtieq jitkellem jekk jaġba kemmilna sinjal, sinjura. Jo, tax fru formand. No, I take it in English. Grazzi. Kultant, jisna ngħidu li il-bidwi kolom il-lobbyist jitkellem fuq il-situazzjoni sabiex jisir eh, kważi impossibli li jkollem trattament tajba fuq din is-sitwazzjoni għaliex għana qed naraw fil-fatt ser tal-budgets tas-saħħa nazzjonali sa fenna fjena qed nitkellmu fuq 50 elf fil-mija And what we, and what we also know is... U dak li nafu huwa wkoll illi l-industrija farmaceutika xtrat minn kumpanija oħra jiġifieri m'hemmx spejjeż fir riċerka u l iżvilupp tagħhom ġifieri. anka xi ħaġa li smajna anka forsi anka petizzjonanti jistgħu jgħiduli. Hemm ċertu side effects, ċertu konsegwenzi u ma jkunux jistgħu jagħtu trattament qabel ċertu żmien twil, ġifieri aħna naħseb qegħdin verament qed naffaċċjaw sistemi ta' privativi li, li verament qed nasu sitwazzjoni gravi. U nixtieq nkun naf kif hemm regola li din ma tistax issi din ma tistax nirranġawha fuq livell tal-Unjoni Ewropea għax naħseb għandha ssir fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna nkunu b'saħħitna biżejjed biex niġġieldu dawn in-nies li għandhom tant seta. Aħna pala Parlament il-Kummissjoni u anke l-Istati Membri ma naħsibx ħajkun nistgħu nagħmlu wis waħedna imma forsi flimkien nistgħu nitolbu trasparenza sħiħa fuq il-prezzijiet Din hija xi ħaġa li ppruvaw jagħmluha fl-Istati Uniti fejn kien hemm il lobbies imma rrid ikollna ehm, prezz trasparenza sieħa fuq il-prezzijiet. U xed biex qed naslu bil rnd U mbagħad anke forsi jridu nsamru kol esproprazzjoni kif semma kollega. Aħna qed nitkellmu fuq is-sopravivenza u s-saħħa tal-bniedem. U ħafna drabet jaqatlu mill-industrija. Jina nixtieq insaqsi u nkan nisma minnaħat tal-Kommissjoni. Tafu xinu il-prezz vera ta' dawn il-prodotti, tafu xinu ma l-ispejjeż għal-riċerka u l-iżvilupp u tafu fuq il-konsegwenzi li sta' jkun hemm nistgħu nittrattaw issa imma forsi qegħdin jieħdu aktar ħin sabiex ikollhom aktar pazjenti. U hemm regoli sabiex nimxu fl-interess eh, tal-saħħa tal-bniedem u xtaqt ngħid ukoll illi aħna rridu nħarsu lejn il-prezzijiet ukoll fil-industrija tal-farmaceutika. Għad il-prezzijiet qegħdin dejjem jolew u ċittadini huma l-vittmi ħafna drabi ma jkollu xaqsam xejn ma riċerka u l-iżvilupp imma Sempliċement eh, qed nitkellmu biss fuq li qalaw aktar flus mi qed ibihom dawn din il-mediċina. U nirringrazzakom ħafna tal-li ġejtu, issa rridu nkunu ċerti illi ma jkunaw ħadd bil-qeda fil-kummissjoni li jkun li jkun li jmur li jkollu konflitt ta' interess. Għaliex aħna fil-konflitt ta' interess ma nistawx eh, nimxu ma nistawx nagħmlu deċiżjonijiet. Allura Irridu inneħu persuni kollha li għandhom xi ta' konflitt ta' interess. Dan huwa punt kruċjali mhux biss flema imma anka fl-aġenziji kollha. Din hija vizibli aktar u aktar flema. Grazzi. Grazie, tiene la palabra ora. Grazzi ħafna. Issa għanna lill signura um, Grazzi. Um, Ningrazzja ħafna lill petizzjonanti Jiena membru tal-MPs Friends of Deliver, il-grupp eh, fiħdan l fil-Parlament Ewropew għaliex fin-naħa tal-tramuntana tal-Ingilterra konsegwenzi katastrofiċi ta' ċertu mart minħabba il-faqar u mhux biss. Naħseb xi ħaġa depressanti li rajt mir-reġjun tagħna Eh, rajna wkoll il-mart illi naraw ħafna drabi il-mart tal-fqar ftit ikun hemm riċerka fuq. u Allura naħseb hija xi ħaġa brillanti li l-petizzjonanti ġew hawnhekk fil-Parlament u qed tqajmu l-kuxjenza. Eh, jiena kont fis-summit li semmew il-Kummissjoni fuq l-HCV u din kienet ħaġa konklusiva u għedna li ikun hemm ċertu azzjoni konkreta fuq livell tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa riżultat li kellna minn dan is-summit huwa li aħna rridu ninaqdu fix-xogħol fuq l-HIV, it-TB u anka fuq l epitajta ċe. U anka nikonna aġenda konġunta ta' dawn il-mart differenti. Għaliex ħafna drabi l-istess persuni jkunu l-vittmi ta' dawn il il differenti. Hemm numru ta' punti. Sinjura Awħen għajmet punt tajab ħafna li ġura diffiċli nitkellem wara f'dan il-komitat għaliex għalet ħafna mill-affarijiet li xtaqt n eh, Fortunatament Fortunatamente xi affarijiet li li ma semmiċ. Naħseb illi konem xiri konġunt tejn ħafna li diġa għanna eh, numru ta' sati membri li huma marqudin. Jiena nixtieq nisma' aktar mill-Kummissjoni kif dan kollu qed jiġi promos eh, iktar u sabiex nizguraw il-medicina edha tasal u li jkun hemm xi tip ta' solidarjetà bejn l-istati membri sabiex jixtru din il-medicina u bekk innaqsu l-ispejjeż. Meta qed nitkellmu mbagħad fuq il-proprjetà intellettwali, jiena ma nafx għaliex aħna ma nistgħux noħorġu b'aktar kondizzjonijiet fil-programm tal-Horizon 2020 għal drittijiet tal-proprjetà intellettwali għaliex il-mediċina li tiġi mir-riċerka eh, tal-Unjoni Ewropea tiġi maqsuma ħjar. U biex inkompli fuq dak li għalti sinjura Awhen fuq il-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, l-aħar punt, l-evergreening, jiġifieri aħna nistennew sal-aħħar tal-privattivi, u mbagħad ehm, nerġaw nestendu il-privattivi u jkun hemm aktar tul. Allura naħseb il-Kummissjoni trid titħol dan l-evergreening fuq il-proprjetà intellettwali. U rridu naraw ukoll jekk għandix l lejn il-networks ta' evalwazzjoni ta' teknoloġija sabiex ikun hemm skampi ta' formazzjoni u anka nimxu ma' artiklu 15 ta' direttiva tal-2011-24 u anka nitkellmu fuq l-effiċenza tal-teknoloġiji tas-saħħa sabiex ngħinu lill-istati membri fid-deċiżjoni tagħhom. Dak li xtaqt nara bih huwa li aħna qegħdin nisimgħu din il-petizzjoni f'dan il-kumitat imma fl-aħħar mill-aħħar huwa l-Kumitat tas-Saħħa u tal-Ambjent tal-Parlament illi eh, jitkellem l-iktar fuq is-sustanza tal-dawn it-tip ta' Mart u l-kollega tiegħi mill-tim eh, laburista li huma wkoll membru ta' Friends of the Liver, eh, naħseb l komitat tal-Ambjent jista' jkun hemm xi mistoqsija orali li xi titressa lill kummissjoni fil-plenarja. Jiena nissuġġerixxi b'mod partikolari jkun hemm mistoqsija orali li taqqat l-epatita C flimkien mal-HIV sabiex naqdu din l-aġenda fit tlet viruses anka mat-TB kif semmejt. forsi għanna nitolbu mistoqsija li konġunta mill petizzjonijiet u anka naqduha mal-domanda li id-direttiva għat trasparenza tkun ta' priorità għal-Kommissjoni. Ġifieri kun hemm trasparenza ta' għaliex qed ikonna dawn il-pezzijiet tant għoljien. U anka din xi marbuta marbuta wkoll mal-industrija tal-bidja. tal, tal importanti illi inħarsu l-indin il-kwistjoni din l-epidemija li nsibuha fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Muchas gracias, eh, Beatriz Becerra. Adelante. Gracias, Presidenta. Grazie, Signora President. L-ewwel qed jiena nixtieq nirringrazzja lil petizzjonanti u intihom weħba wkoll għax sena wara illi aħna iltqajna hawnhekk u ħidna b'din il-petizzjoni fl-aħħar issa qegħdin jippreżentaw ilna personalment. U jkonna nirrikonoxxu l-fatt li matul ta' żmien kollu mindu l-apatita ċe għaddiet minn punt fuq prioritarju fuq l-agenda politika spanjola speċjalment Issa, matul dan iż-żmien kollu, għedin naraw kemm setaw effettwa ġew effettwati ħajjiet. Ħaġa importanti ħafna din. Għalhekk hawnhekk dal-Kumitatu fil-bqija tal-Parlament Ewropew u mhux biss li nsolvu l-problemi li jippreżentawna ċittadini ma kolli innużaw l-istrumenti kollha li għandna. U marda kronika u fatali bla kura, issa għanda kura u għalek il-gvernijiet huma obbligati li joffru din. Għalek aħna unek fl-Europa l-epatite ċe ġelitna nħarsu lejn il-mera u din il-mera qed turina illi l-aċċess għal mediċini mhux qed jaħdem. Issa rridu aħna naqblu u il-kol kemm aħna l-istituzzjoni Ewropej kollha immiddu jdejna għax-xogħol. Aħna hemm bżonn illi nħarsu s-saħħa pubblika l-Ewropa għandha dritt il-mandat u koll obbligu li tħares is-saħħa tal-bniedem u għalhekk biex nfakkarkom fl-aħħar sessjoni li kellna fil-plenarja ta' Strasburgu li kienet id-dedikata għall aċċess għal mediċini jiena hawnhekk ninsisti illi dina petizzjoni tintlaqa u hemm bżonn naħdmu fl-imkien bħala parlament, komissjoni u konsil dwar pjan Ewropew għall aċċess ta' mediċini inkluż l-affarijiet li ntqalu hawnhekk illum jina miex ħanoqgħod nipponta subbajja lej l lobbyist lej farmaceutiċi l kumpanija ta' farmaceutiċi lej gvernijiet, sempliċement ħajdilkom x'inhu il xogħol tagħna. xoltana xogħol tagħna wara naħdmu flimkien għal-mira komuni u hemm bżonn għalhekk ikollna struttura ġdida ta' relazzjoni mal-industrija tal-farmaceutiċa li x'dan huma msieħba neċessarji sabiex inkunu nistgħu niggarantixxu s-saħħa liċ ċittadina tagħna. Umbat, għanna u koll kwistjoni ta' direttiva ta' trasparenza u l-fissar tal-prezzijiet, u hemm don nitkellmu wkoll fuq il-kwistjoni tal-privattivi għaliex din il-kwistjoni mhux kem ninvestu fir-riċerka imma il-prezz finali kemm ħajkun permissibbli u aċċessibbli kif ukoll irridu li jkun hemm pożizzjoni iktar b'saħħitha għan negozjati eh, tal-istati biex jakwistaw mediċini ewlenin. U hawnhekk aħna il-dawn in-nies li qegħdin hawnhekk jiġġieldu għal ħajjithom u għal ħajja tal-maħbubin tagħhom irridu nkunu nistgħu ngħidulhom iva qed naħdmu biex intukom kura li fl-aħħar mill-aħħar tiġà teżisti. U dan huwa f'konformità mal-mandat tagħna, ġifieri illi nippreparzjonaw l-istrumenti sabiex dawn ikunu jistgħu jiġu implementati mwettqa. Issa aħna fl-Ewropa konna kapaċi namlu limiti għal roaming maħniex ħakunu kapaċi biex nibdlu l-mod kif jiġu fissati il-prezzijiet ta' mediċini li servaw il-ħajjiet. Grazzi. Grazie Beatriz, vamos a... Grazie ħafna. Mela, ħan ippruvaw nitkellmu daqsxejn iktar fil-qosor jekk jaġobkom għaliex il-President jaqgħod tgħidilna li Eh, rridu natu ċans il-petizjonanti kollha anke ta' punti oħrajn biex jitkellmu. Mela, żewġ minuti għal dawk li mishom jitkellhom jekk jogħġbok. Oui, Madame la Présidente, j'ai pas de chance dans l'ordre de prise de parole. Sfortunatament jiena qed l-isfer f'din il-lista tal-kellima, għal nitkellem fil-qosor. Aħna edin f'dilemma. Jiena naqbel ma kull min tkellem sissa. Jiena naħseb illi nisa naqbel mal-punti li semmew mill-kollegi tiegħi anka minn gruppi oħrajn. Dan huwa l-Kumitat tal-Petizzjoni tal tal-petizzjonijiet, uħna ma nitkellmu nitkelmu bis, qed nejdu li ħna ħna mġetu sqarrijiet, zbiħ, unbat nif u għawn, minna ma jkunem eh, ċaqli. Uh, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet tistax titkellem fuq is-sustanza tal-kwistjonijiet li għanna, imma nistgħu nħarsu il-proċedura. U naraw jekk nistgħux nimxu il qudiem jew le. Aħna rridu nimxu ma' trattati u ma' leġiżlazzjoni sekondarja. Jekk ma jkollokx eh, program eh, Ewropew, nistaw najdu l-petizzjoni eh, tgħid il-Kummissjoni inti tuħossib il-trattati u aħna nixtiequ xi ħaġa li tiġi imposta fuq l-Istati membri u jkun hemm politika komuni tas-saħħa. Jekk ma nagħmlux hekk naħseb il-petizzjoni mhux se taħdem. Jekk lan ta' petizzjoni mhuwiex dan u sempliċement li ninħeġġu l-Istati membri sabiex jqumu fuq saqajhom u jirrikonoxxu li dan huwa punt importanti. Naħseb anka fi Spanja ħafna mill-petizzjonanti fi minn hemm u qed jippruvaw iqajmu din il-kwistjoni. Naħseb kulħadd jirrikonoxxi il-merti da dan il-kas u aħna ħan nitolbu l-istati membri biex bidlu l-politika ta' saħħa li hija standardizzata, uniformi, jekk nkella id-doqda tantix nkella mista nkunu ta' suċċess. Min qed ngħid li nagħlqu l-petizzjoni imma għal lill-Kumitat Ekon għalix il-parlament jistaw jamlu affarijiet oħrajn forma differenti, jista' jkollna mistoqsija orali ta' partiti differenti biex bekk inqajmu aktar kuxjenza. Jista' jkollok eh, jkollu aktar punt eh, ta', ta priorità jekk naqbżu il-Kumitat tal petizzjonijiet ukoll. Imma għalissa l-Unjoni Ewropea jidher li l memlebda kompetenza partikolari għalija.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 u bekk għanna noqdu attenti fil ta' dimensjoni ta' saħħa pubblika ta' dan il-punt. Punt ieħor mid-diskussjonijiet li kellna hemm xi punti li tres u għandna kompetenza pereżempju biex nittrattaw dan il-punt huwa veru li ngħidu li s-saħħa pubblika għandha seta' seta li taqa' taħt il-kompetenza tal-Istati Membri iżda għandna regoli fl-Unjoni Europea, regola pereżempju illi tajdinna li il m'għandux ikun hemm l-abbuż tal-pożizzjonijiet dominanti fis-suq intern u dana jinsab fit-trattat jekk kumpanija għandha pożizzjoni dominanti fis-suq u kisbet il din il-pożizzjoni minħabba l-riċerka u l-iżvilupp minħabba l xejriet eċċetera u tabbuża s saħħa tal-pożizzjoni tagħha fis-suq dana ovvjament jistajmu kontra il-disposizjonijiet taħt it-trattat u eh, eh, f'dan il-kas għanna dritt li namlu skrutinju tal-pala komissjoni l-imġiba tal-kumpanija tal-kumpanija jabbużaw mid-seta li għandhom et jużaw għasaw et jiksru il-regoli tal-kompetizjoni il-regoli tal-kompetizjoni ed jeżistu biex jiġu rispettati issa fil-gwad tal-access tal-pazjenti għal-medicini. tal access tal pazjenti għal medicini tal din semmit fi Strasburgu. In-nies għandhom ikollhom aċċess għall medikamenti u għall mediċini u għandna programm tal-Unjoni Ewropea illi tiffinanzja il-riċerka din hija parti mill-xejri tal-2020 dan huwa programm tal-Unjoni Ewropea aħna pal-Kumitat nistgħu nsejħu biex namlu skrutinju hawnhekk u bekk hemm affarijiet li huma ta' tħassib f'din petizzjoni ma naħsibx li għandha tingħala għandna nħalluha miftuħa waqt li nfittxu iżjed formuli u eh, possibilitajiet. Aħna maħniex hawnhekk biex nimponu politika fuq l-Istati Membri iżda il-petizzjonanti huma ċittadini Ewropej. Għandhom eh, il-mistoqsija hija għandhom aċċess għal mediċini għandhom aċċess għal forma partikolari ta' mediċini jistaw jappoġġaw il-raba tagħhom u jgħinuhom u anke l-ħbib tagħhom il-pazjenti u bekk għanna nilqa' din l-inizjattiva insomu petizzjoni miftuħa u naraw x-possibilitajiet oħra għanna qoddimna. yo quiero comenzar diciendo que yo no... For you or for me? For you. Kilo <laughs> għomil. Mela, xtaqt nibda najt li jina ma nafx li nbidel xie trattat biex jisir xie pjan. Aħna għedin nitkelmu, għedin namlu naħdmu fuq il-malarja, tuberkulozi u l-HIV. Ġifiri, aħna unnek lob bil-klim fil-verita għedin nejdu, ma ta' nejdu li jembżon nibdlu trattat. Fi trattat jiva hemm id-dritt tas-saħħa li għandu limitazzjoni fl-aħħar mill-aħħar it-twaqif tal-prezzijiet u s-servizzi tas-saħħa huma kompetizzjoni tal-Istati Membri vera imma aħna għandna l-possibilità li naħdmu ħafna wkoll u naħseb illi ħadd ma ġie hawnhekk jittalla il flus Ovvja li ma nistgħux nagħtu flus, imma nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Il-riċerka tiswa ħafna flus u għalhekk aħna nixtieq nkunu nafu x'inhi id-data tal-dina li għandna fuq ir-riċerka li qed issir. Kien hemm studju li għamet il-Kummissjoni dal-aħħar li tajt mhix qed tagħmel l-industrija farmaceutika jiena naħseb illi hemm konflitt bej proprjetà intellettuali u r-riċerka 20 sena ta' monopolju naħseb jiena u imur kontra il-drittijiet, id dritta tas-saħħa u il-proprjetà intellettwali qegħdin f'konflitt f'dal-każ. Hemm rwol għall-Unjoni Ewropea iva għax aħna qegħdin ngħidu li dan huma marti li jaffettwa il-ħafna nies u huma biss 25% li jafu li huma effettwati mill-epatita ċe għaliex Da jista' jkun hawn każ għalhekk li nies madwar din f'din is-sala għandhom l-epatite ċew ma jafx u dana kollu ikollu konsekwenzi kbar, konsekwenzi gravi, iġifri aħna rridu namlu ħafna xogħol biex niprevjenu il-marda biex naqtawa mill-bidu l-kwistjoni u għanna ħafna mozzi bħal-Unjoni Ewropea biex namlu dan. Issa jiddu naraw eżattament kemm qed jiswew biex il-medicini, il-riċerka biex joħolġu medicini ġodda. Aħna rridu nitolbu wkoll minn hawnhekk illi jiġu finanzjati permezz ta' mezzi pubbliċi ta' l orizzonta 2020 għal dawn il-mediċini u ma tkunx biss l-industrija tal-farmaceutiċi illi jieħdu benefiċi kollha hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu ħafna għalhekk grazzi tal lil petizzjonanti tal din il-pjattaforma għaliex importanti illi għajmu din għal-kuxjenza għaliex dan huwa dibattitu ta' sustanza importanti u bis-saħħa tagħkom illi qegħdin ikollna din id-diskussjoni għaliex Aħna hawnhekk għandna problema ta' aċċess għal mediċini fl-Ewropa u għandna bżonn ta' soluzzjoni u nużaw l-odda li għandna fl-Ewropa. Din hija responsibilta politika fl-aħħar mill-aħħar u suġġett ek jaħtieġ hemm bżonn nagħmlu mistoqsija orali, inqajmu l-punt fil-plenarja u naraw kif nistgħu nagħmlu pjan koordinat u strateġiku fl-Unjoni Ewropea ħalli noħol u kuxjenza u kol kunem prevenzjoni ta' eh, tal-majda li ma tittieħeġ, grazzi. Mikrofonu, kieġba. Grazzi. L-għanet nishtiq nirringrazzja l-pjattaforma ta' dawk fati mill-epatita ċe tal-ġlida tagħhom li hija ġlida għal kulħadd dina tista' tolqot il kulħadd dina il-marda. Kif qalu l-petizzjonanti bħalissa hemm medicini bħal sobaldi li jgħinu sabiex tiġi kurata l-apatite ċe sa' 95% imma minkejja li teżisti il medicina xorta kull-jum immutu mijiet ta' nies madwar id-dinja bl-apatite ċe anke fl-Ewropa u dawn jibqaw immutu għax ħafna gvernijiet mhumiex qegħdin jissussidjaw it-trattament għal morda. Per eżempju, fi Spanja il-gvern ma jissussidjax il-, il Eh, trattament tal-kulħadd u għalhekk ġieli tista' ġimatejn ta' trattament jiswilek 25,000 euro għalhekk hija responsabilità tal-gvernijiet tal-istati membri illi jissussidjaw it-trattament imma irridu jagħmlu ħafna iżjed minn hekk, irridu l-ewwel nindirizzaw il-kumpaniji kbar tal-farmaceutiċi għalfejn huma daqshekk kollin dawn il-prezzijiet dan għaliex il-privattivi jipproteġu il-benefiċċji tal- ta' dawn il-kumpaniji kif qalet il-kif qal il-Kummissjoni dina mhumiex neċessarji privattivi. Il-privattivi hawnhekk qegħdin jikondannaw in-nies għal mewt u dan sabiex il-kumpaniji eh, tal-farmaceutiċi jibqgħu jimlew bwietom il-sena li għaddit għamlu 13 il-biljun dollaru taqliħ bis-saħħa ta' din għal-medicina għal-epatita ċe l-kura għalhekk aħna kieku nitkellmu dwar riċerka pubblika, dwar industri farmaceutiċi pubbliċi, dana kollu ma fejn id-diskutu, għax ikunu huma li qegħdin joħorġu dawn il-mediċini. Veru, s-saħħa kompetenza tal-Istati membri, imma l-problema fundamentali hija tal-fatt li l-Kummissjoni Ewropea għandha kompetenzi fil-rigward tal privat TV u hawnhekk dan u kollox il-kwistjoni li l-Kummissjoni Ewropea attwalment iktar tħares l-interessi tal-multinazzjonali farmaceutiċi mill-ċittadini tal-Ewropa tagħha stess. Apparti minn hekk, issa qed bħalissa jiġi negozjat it-TTIP illi qiegħed jagħmel sforz fuq il-farmaceutiċi gbar biex ikunem tnaqista privattivi u biex ikunem u koll aktar medicina ġenerika. U naħseb li hemm bżonn naħdmu f'dan ir-rigward anki hawnhekk f'dan il-Parlament ma jridux niġu hawnhekk kulħadd tilab bla b'favur il-, -il Eh, medicini u għaċċessa medicina kullħat mbagħad jivvotaw favur it-TTIP, bżonn ta' daqsxejn koerenza kjo ġobkom. Hemm bżonn li dan il-punt intellaħ qudiem il-plenarja u nsaqsu l-Kummissjoni Ewropea sabiex jgħidulna eżattament x'passi qed jieħdu biex jaċċertaw li jkun hemm aċċess għall-mediċini u għal kura daw kollha li jaħtiġuha u kif għandhom jagħmlu supposta biex ikun hemm xi tip ta' bidla ta' leġiżlazzjoni fir-rigward ta' privattivi. Nalaq illum wara din dan id-dibattitu u da kollu li smajna u jidarċar illi il-riċerka trid issir għal nies tal-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li dan jsir għal ġid taċ-ċittadini. Grazzi. Gracias, eh, tiene la palabra ahora el peticionario. Grazzi naddu issa al petizzjonant għal żewġ minuti tlieta. Grazzi ħafna lil kull min tkellem u jiena xtaqt inħeġġiġkom sabiex din id-darba kieġobkom dan id-dibattitu isir il-kwistjoni tal privattivi tiġi indirizzata tal ewwel darba li ġiet approvata dikjarazzjoni tal-epatita Ċef fil-Parlament Ewropew kif id-29 ta' Marzu tal-2007. Naħseb li issa għaddi fil-2016 jekk mhux sejjer żball, ġifieri dan ifisser illi l-affarijiet qed jimxu bil-mod qegħdin tkunu wis insensittiv mm, nuqqas sensittività dim daw il-problemi tant serji. U jidher ċar ukoll illi l-riċerka trid wasala xi tip ta' benefiċċju u dan m'għandux ikun benefiċċju illi joħnoq il-possibiltajiet tal-istati membri biex jikkuraw il-pazjenti tagħhom hemm bżonn li nibdlu trattati nazzjonali jekk hemm bżonn fuq il-proprjetà intellettwali, iżda jmur kontra tal-prinċipji bażiċi tal-mod kif aħna ngħixu, il-mod ta' kif aħna nirrelazzjonaw bejnietna. Dinna fundamentali hemm bżonn illi wara 30 sena li nikkura l-epatite ċe nista' ngħidilkom illi l-politiċi u laqas ir-rappreżentanti ma għandhomx iċedu u jerqu fil-port issa li hemm kura. Grazzi. Bien, voy a hacer la siguiente propuesta y... Mela, ħanamel proposta li jmiss u għajdu li xtaħsbu. Jidher li l-maġġoranza qegħdin jitolbu li petizzjoni tibqa' miftuħa u għabbażi tal-informazzjoni minn naħa tal-Kommissjoni ħana ħanibatu talba, ħanibatu itra lil kommissarju l sir Vardjakajti sal responsabbli mis-saħħa pubblika biex nejdulu għal għawnek u naraw xit x'tkun it-tweġiba nibatu itra u koll il-komitat MV u huwa l-komitat kompetenti sabiex ukoll naraw x'ħajdulna huma u imbagħad nissuġġerixxi wkoll nibatu itra lil WHO għaliex u huma jelaboraw l-ewwel strateġija dinjija għal l-epatite C u naraw mbagħad x'ikunu l-passi li jmiss fuq il-mistoqsija orali li intom tlabtuni li namlu eh, fil-plenarja nistennew l-ewwel xi tkun it-tweġiba tal-Kummissjoni u mbagħad wara naraw fil-laqa tal-koordinaturi kif nistgħu eh, namlu x'ikunu l-passi jmiss mhux qed ngħid le sempliċement għaddim il-koordinaturi l-ewwel. Soledan, Mela, jiena il-mistoqsija orali nħoss li hija neċessarja. U l-unika possibilità hija l-fatt li Envi tittieħu inizjattiva fil-plenarja f'dan ir-rigward. Imma mhux abbażi tar risposta tweġiba tal-Kummissjoni, l-obbligu tagħna huwa illi nimxu għabbażi tal-opinjoni tal-Kumitat MV, jekk MV ma jaħu l-ebda inizjattiva fil-plenarja, allura l-Komitat tal-Petizzjonijiet irid jieħu l-inizjattiva u fil-każ li għamela hemm vimbat forsi nistgħu nieħdu inizjattiva konġunta. Imma l inizjattiva jrid ikun hemm min-naħa tagħna. Tajjeb u issa jekk taqblu allura nistgħu naħdmu flimkien mal-Kummissjoni, Kumitat Envi u għabbażi ta' tweġiba għandin bat naddu għal mistoqsija orali taqblu ta' zmin u fuq da' suġġett. We should be precise on the questions we put. Mela, s-sani patu l-mistoqsijiet l-Komissjoni, aħna għat tolbu l-insaqsu l-Komissjoni biex naraw jekk jista' jkonna trasparenza fil-prezzijiet. L-istorja tal- u anki l-istorja tal-prodott għax rajna li memxej li riċerka u l-izvilupp li huwa speċifiku, dan huwa każ speċifiku din is-sena u ikun jgħin jekk jekk inkunu preċiżi fuq l-epitite ċe. U najnu li nitkellmu dwar dan il-prodott in partikolari, issa dwar il prezziet u l-istorja tal-prodott u nsaqsu li ma possibilitajiet il-Komissjoni tista' tara l-Istati membri illi għandhom ikunu jistaw jittrattaw il-, il, il Eh, jaraw xirridu jamlu biex jitrataw il-jitrataw il-popolazzjoni tagħhom qed iħallsu 50,000 darba il-prezz tal-prodott fil-fatt. Irridu nasbu qabel ma ngħaddu għal l-istrateġija, nażlu l-istrateġija u insaqsu mistoqsijiet preċiżi lill-Kummissjoni. Mistoqsija l-servizzi imma li tiġbor da kollu l għal tajjeb naqblu. So, għanaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda mela u ngħaddi il-mikrofonu l-President. Thank you so much and thanks to the petition. Nirringrazzjakom, grazzi lil petizjonanti skużawni tal-li ma stajt nattendi l-ewwel laqa magħkom. Iżda nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk u nawguralkom għal ġejjeni. Issa se ngħaddu għal punt li limis. U dan huwa il-numru 6 fuq l-aġenda petizzjoni fuq uh, il-bini tal-ċentru ta' teknoloġija għal-ferroviji f'Malaga f'Ispanja. Naħseb li l-petizjonant tiġi rappresentat mill-kollega tagħna hawnhekk is-Sinjura Albiol. U bekket nagħti l-kelma lilek minnu fih. Oh, so that we can move on jekk ġobkom eh, itilqu bil-mod u fiskiet, ħalli nistaw naddu għal-punt li misfuq fuq l-agenda. Il-kellim nimis, tista titkellem. Bueno, simplemente eh, estera. Iva, sempliciment staqt nitkellem dwar dan għal-proġett illi kienem talba l-finanzjament għal dan il-proġett, ġifiri petizjoni tista' tinala, pero naħseb illi hemm bżonn nagħmlu għaċċara illi jekk xi moment jew ieħor mill-Gvern Spanjol jerġa' jiġi preżentat il-proġett jew jkun hemm xi proposta fuqu naħseb li dan din il-petizzjoni terġa' tinfetaħ dejjem sakemm ikun eh, kellha il-petizzjoni se jkollhom xafej jqogħdu jgħaddu il-proċess kollu sa mill-bidu imma inkomplu minn fejn tħalla il-proġett dak il-każ. Mela, bekk nasab li se ngħaddi dritt tal-Kummissjoni għandi uh, lista ta' ismijiet hawnhekk sur eh, Monsieur Ramos Florido mill-Kummissjoni. Il-kelma lilek. Grazzi, Signora President. Fil-fatt taħna hawnhekk ħankunu qegħdin nittrattaw żewġ petizzjonijiet f'daqqa il- 240-2011 u l-1536-2012. Aħna minna ħasa Komissjoni Ewropea ħankunu għedin eh, nindirizzawa minna ħata tlet rappresentanti jina ħanku għed nitkellem minn DG Envy u fil-fat ħad nitkellem dwar dak li sar mill-perspettiva tal-ambjent wara ħanaddi għal kon kollega mill-politika reġjonali u urbana u dwar il-possibilità ta' finanzjament minnaħat tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar ħanadja kollega minn DG tal-kompetittività dwar l ajnuniet ta' l-istati li jistaw jinataw f'dan il-kas. Kifet, għawnek għet nitrattaw zewċ tal-bid, zewċ petizzjonijiet ta' petizzjonanti differenti li jippreżentaw assoċjazzjoni differenti ma li nistaw najdu għandhom l-istess tir ġifiri huma kontra il-proġett msejjaħ il-proġett tal dan ċentru ta' teknoloġija tal ferrovija li huwa magħruf aktar bħala għanija. U l-idea li kunem circuits ta' dawna il-ferroviji ta' veloċità olja u ma jopponu dan il-proġett. Il-proġett ħajkun qed jaffettwa ħafna municipji tal-provinċja ta' Malaga, speċjalment Antekera, ma' wkoll Mojina, Fuente de Piedra u oħrajn. L-intrapre għadis li hija il-kumpanija il-qeda eh, tippromuovi dan il-proġett Issa daw il-petizzjonanti kontra il-proġett għax jista' jkollu effetti negattivi fuq il-territorju bħala frammentazzjoni kif ukoll kwistjonijiet tampigi kif ukoll din hija żona żona tantekera hija waħda agrikola ħafna illi tista' tiġi effettwata b'mod negattiv u qed jitolbu allura li dana iċ-ċirkwiti ta' dawn il-ferroviji ta' veloċità għolja is jimbnew f'post ieħor, jinstab post ieħor għalihom. Issa aħna ftaħna investigazzjoni formali u Tkellimna wkoll ma l-autoritajiet Spanjoli fejn tlabnihom ituna aktar informazzjoni dwar il-proġett u l-applikazzjoni ta' direttivi ambjentali li jistgħu jkunu applikabbli hawnhekk, pereżempju direttiva tal-evalwazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent, u d-direttiva u koll tal-flora u l-fauna. Aħna għawnek għamilna ħafna skambji ta' dialogu informazzjoni bej kummissjoni u l-autoritajiet spanjoli u ċivejna u kol tweġibiet mill-naħa ta' eh, l-autoritajiet spanjoli minn naħa tal-ħunta ta' Andalusija il- il u eh, il-Ministeru tal-Ambjent. U tkellimna wkoll, għajna wkoll l-valutazzjoni tampat li saru. dan sajt Novembru tal-2011 min-naħa tal-Ministeru tal-Ambjent u dan ġi publikat fil-ġurnal uffiċjali ta' l-Istat Novembru 2011. Apparti minn hekk l-Awtorità Spanjoli għaluna li dana mhux ħajkun qiegħed jaffettwa t-territorju tan-Natura 2000 u l-post fejn intażel biex jisir dan ċirkwit fil-fatt. Evita fejġi mażul dan apposta biex jevitaw ċertu postijiet li huma importanti għall-ambjent. Fil-fatt ma stajni ma setax jiġi identifikat xi tip ta' ksur għal regolamenti applikabli u direttivi xorta hemm xi dubji però dwar it-twettiq ta' dan il-proġett kif diġà għan. Għal daqstant il dgmv għala dan għal-punt għal iġdil investigazzjoni ma tistax tibqa' miftuħa b'mod indefinit. Dan kollu u koll wassal biex kienem ħafna rikorsi u d-dima il-rati nazjonali kienem ħafna illi opponew kem mill kienem ġifiri rikorsi amministrativi u anke penali. U ħafna affarijiet kienu jmorru ħafna lilin mis-sempliċiment applikazzjoni ta' direttiva ambientali tal-Unjoni Ewropea. Issa jina li tkellem dwar l-aspett ambientali ħanaddi il-kelma l kollega tiegħi li ħad titkellem dwar il-kwistjoni tal-finanzjament potenzjali minnaħa tal-komunità għal dan il-proġett u dina minnaħa tal-DG għal affarijiet reġjonali. Mela, issa s-sinati il kelma lill kollega Takom u mbagħad wara immedjatament li rappreżentant mill mid-DG tal-kompetizzjoni biex nisimaw eh, kulħadd jekk joġobkom eh, tkellmu fil-qosor kemm jista' jkun għax diġà spiċċana l-ħin fil-fatt. Wara nafsi it-tajjeb. Minnaħa tal-DG għall-affarijiet reġjonali ħankellimkom daqsxejn dwar dan il-proġett mill-enti tar regolament illi jħuħsib il-fondi komunitarji. U danna meta jkunu proġetti li jabżu 50000 euro. Danna kien proġett ta' Spanja li ġie approvat fl-2011 għabbati tal-qafas regolamentari tal-affarijiet teknoloġiċi. Matul dan iż-żmien, zammejna kontatt ma' ġenti soċjali, assoċjazzjonijiet eh, ambientalisti, il-pjattaforma u koll Noel Anilġo ġifiri le għal Anilġo dan il-proġett u eh, u koll bdiwa illi għamlu petizzjonijiet mistoqsijiet parlamentari u li insomma daw kollha li opponew dan il-proġett Spanja tkelmet mal-Kommissjoni wkoll dwar kwistjonijiet ta' viabilità, fattibilità u finanzjamenti. U Spanja u koll kontemplat il-possibilità li tira dan il-proġett u tippreżenta verżjoni ġdida u dan sar fil-ġunju tal tal-2013. Imbagħad kiena ħafna osservazzjonijiet li ġew konsiderati u il-proġett għabbażi tal-regolament u l-periodu tal-likwidità illi fih ġifiri sal-2017 rat li da proġett ma jkunx jista jissir u għalek id-deċit li tirtira dan il-proġett u għalek mill-2007-2013 dan il-proġett ma ma sarx ma ma ma ma fondi għalih. Um, yeah, good afternoon. Um, I'm here uh, from DigiCom. Mela, jena ed hawnhekk minn DG Competition Kompetizjoni u nixtieq nagħtikom xi informazzjoni dwar uh, minna ħadd għajnuna statali dwar dan il-każ. L-awtorità Spanjoli notifikaw il- uh, uh, fil tal-finanzi finanzi finanzi fil tal ajnuna statali għall-2013 huma qalu li kellhom bżonn ċertezza legali jista' jaraw li finanzjamenti um, ehm, pubbliċi tal-358 miljun euro huma kopruti mill-ERDF u mill-budget tal-Spanjol um, mhux se jkun hemm għajnuna statali alternattivament qalu li kieku l-Kummissjoni taħseb illi dawn il-finanzi taqgħu taħt il-, -il l-għajnuna statali dawna jasbu li għandu jkun konsidrat bħala għajnuna statali li jista jiġi għagġettat taħt il-regoli tal-infrastruttura. Il-Kommissjoni l-għonnet għamlet evalwazzjoni preliminarja ta' din notifika U f'Marzu tas sena li għaddiet tal-2015 il-Kummissjoni fetħet il-proċedura tal-istħarriġ formali dwar dan il-każ. Għamlet hekk għax sabet li kontra l-opinjoni tal-autoritajiet Spanjoli il-finanzi pubbliċi tal-infrastruttura tikkostitwixxi għajnuna statali u ma taqbilx mal-regoli tal-għajnuna statali taħt l-infrastrutturi tal-RNDI. In partikolari l-Komissjoni tkellmet f'din id-deċiżjoni um, taftuħ id-dubji dwar id-dubji tagħha dwar il-fatt li il-proġett forsi mhux se jkun hemm bżonnu biex jindirizzaw il-falliment il falliment tas suq e, u se jkun fl-interess pubbliku komuni dan jfisser li il-Kummissjoni kellha d-dubji tagħha dwar il-, il dwar il-provi li hemm il-domanda u anki dwar il-bżon ta' din l-infrastruttura u kella dubju dwar l-inċentiva involuta fl ajnuna u koll. Peress li ma kienx hemm investimenti privati maħsuba u koll il-Kummissjoni kella dubji dwar ir-regoli dwar l-ola mont tal ajnuna statali li tista' tingħata illi dawn ir-regoli kienu qed jiġu rispettati taħt l-istruttura tal-RNDA. Mela, għanna form, eh, struttura formali li għada għaddeja din il proċedura fejna l-autoritajiet statali u anki il-personi li set importanti fil-suq li huma valuti. Hemm il-kompetituri u koll li jista' jkun hemm dawna kollha semmaw kif jiena diġa semmejt li għatem tħarriċ għaddej fejn qed nanalizzaw il-riżultati miksubin u l-informazzjoni li inkisbet waħt din il-fazi tal-tarriċ. U nittamaw illi deċiżjoni tkun tista' tiġi adottata sa sar-rebbija ta' din is-sena. Grazzi tajjeb nixtieq niftaħ il-kelma issa lill-membri biex jipparteċipaw f'dan il- dan dibattitu Sinjura Albiol se jkollok il-kelma fl-aħħar net tal-dibattitu meta l-oħrajn tkellmu għax la darba inti qed tirrappreżenta l-petizzjonanti wkoll f'dan il-każ it-tieni petizzjonant mhuwiex preżenti llum u bekk eh, iżda għandna żewġ petizzjonijiet hawnhekk eh, kollha flimkien. Issa, min jixtieq jitkellem, ħadd ma jixtieq jitkellem bekk nerġa' nagħti l-kelma lura dritt lilek. Le, sempliciment u fil-qottor xtaqt najt li dan huwa eżempju ta' kif il-ġlieda kont l organizzazzjoni soċjali kultant ikun tħalli l-frott dan huwa proġett li ħajkollu effett qawwi fuq it-territorju l-ambjent u s-settur agrikolu li bis-saħħa tax-xogħol tal-pjattaforma Noara Nilio Ferroviario jek li sima il-pjattaforma fil-fatt irnexxielhom iwafqu dan il-proġett dan ukoll bis-saħħa tax-xogħol li sar fl-istituzzjonijiet Ewropej fejn kien hemm pjattaforma ta' investigazzjoni u kif qed allura tħalla il-frott. Issa nistgħu nagħlqu il-petizzjoni għaliex mhux ħajkun hemm finanzjament ta' dan il-proġett. Ovvjament fil-każ li jiġu kontemplati li jingħataw il-finanzi deġa infetaħ il-petizzjoni. Mela, xtaqt t-parteċipa għandek il-kelma. Jettu fieħu. Mela, mela, il-proġett minn kejja kif smajna minn il-Komissjoni kien hemm talba għal finanzjament fil-fatt kien ħajkollu impatt qawwi fiż-żona u għalhekk ma ingħataw xujna. Qegħdin naraw però il-skontak li smajna ma kienx ħajkun hemm ksur tad direttivi mill-aspett ambjentali għalhekk naħseb illi din hija kwistjoni ta' finanzjament fl-aħħar mill-aħħar u eh, inkompatibilta bej il-fondi u il-proġett. Mill-perspettiva politika minnaħa tal-gvern, ifisser li ħajkun hemm kwistjonijiet jitfittxu alternattivi. Il-petizzjoni qed Tajjeb, ma' jekk jerġa' jkun hemm talba għal finanzjament dejjem ħanibqgħu nitkellmu fuq l-istess ħaġa ħajkun hemm inkompatibilta. Għalhekk l-importanti hu fl-aħħar mill-aħħar li jiġi rispettat il-finanzjament skont ir-regoli tal-fondi. Grazzi. Tajjeb jisajt eh, qed nelbu dwar dibattitu Spanjola hawnhekk jekk jogħġbok son fil-qasir però. Nojra unik. Iva, il-petizzjoni ma kienx biss tal-fondi però kienet fuq għatta kwistjonijiet fuq suġġetti differenti bħal pereżempju kwistjoni illi municipi partikolari ħajkunu affettwati minn dana il-ċirkwit u ħajkun hemm effett fuq l-agrikoltura fuq l-ambjent ħafna affarijiet Issa, jekk il jerġa jkun hemm talba mill-ġdid għal finanzjament tal-proġett, ġet tinfetaħ il-petizzjoni hekk kif fuq l-aspetti kollha. Okay. Tajjeb. Kif diġa il hemm żewġ petizzjonijiet huma differenti ħafna minn xulxin It-tieni petizzjoni tifoka jżied fuq il-parti tal-kompetizzjoni u l-ewwel petizzjoni li inti qed tirrappreżenta l-petizzjonanti ehm, kienet qed tifoka fuq iżjed kwistjonijiet, ħafna iżjed kwistjonijiet. Il-proġett stess inti fataħ dubju naħseb li f'dan il-każ għandna inkunu kuntenti li għandna kumitat tal-petizzjonijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej u illi dan il kumitat ħadem biex eh, jitfa' dawl fuq dak li qed jiġri f'dan il-qasam sensittiv u anke minn eh, diversi lati kif Sinjura Albiol qalet u bil raġun aħna għamilna xonna l-Kummissjoni se tkompli taħdem fuq dan iżda l-petizzjonijiet eh, servow il-ġit fil-fat u nistaw nal-qom it-nejn u bekk jekk ħadd ma jixtieq jitkellem, jiena bessib nagħmel hekk. Nirringrazzjakom u ngħaddu l-qudiem. Mela, l-punt li jmiss l-opinjoni dwar l-arfin transkonfinali tal-adozzjonijiet. Kif eh, tafu f'Mejju il-Kumitat ħatar Sur Marjas bħala rappreżentanti tal- eh, fil-rigward tal-juri -fil fuq dan, il-punt l-idea kienet li nenfasizzaw l-opinjonijiet fil-petizzjonijiet li konat nirċevu anki dwar l-adozzjonijiet minar il-konsens tal-ġenituri li kienu is-suġġett tal- tal-missjoni eh, fact-finding mission fl-Londra f'Novembru li għadda. Din is-sera kienet utli ħafna issa l-opinjoni abbozzata se tingħata lill kollegi kollha f'kull lingwa dal-waqt. U u ma naħsibx li hemm xi opinjonijiet diverġenti u bekk se nagħti l-kelma li Sur Marjas fil-qosor u mbagħad lill-kollegi. Jekk joġobkom insommu fil-qosor hawnhekk qed jispiċċanna l-ħin. Sur Marjas. Πρώτα απ' όλα na ήθελα Grazie ħafna, Signora President. l nixt nirringrazzja Shadows għal kooperazzjoni tan tajba li kena fuq din l-opinjoni u anki li segretarjat tal-Komitat tal-Petizzjonijiet għaxuma taw semom sem kbir fil-tfassil ta' din l-opinjoni. Nasab li kullħat ikun jista' jappoġġa din l-opinjoni fil-gward tal-adozzjoni transkonfinali dan dan is-suġġett huwa importanti ħafna u dan jintwera permess tal-fatt li għandna ħafna petizzjonijiet li tress u dim din dan il-kumitat fuq dan is-suġġett. Il-punt importanti hawnhekk huwa illi jekk m'hemmx il-qbil mill-ġenituri bioloġiċi, dan huwa l-punt naqblu kulħadd jaqbel naħseb illi eh, l-iżjed importanti fil-konsens fil-gwad tal-arfin transkonfinali għandu jkun dejjem fl-interess, l-aħjar interessi tal-tarbija. It-tieni punt huwa li għandna konna ċertezza legali u nkunu nafu li ma dispozzjoniet japplikaw f'kull kas biex inħarsu drittijiet tal-ġenituri tal u anki tat tfal u biex nizguraw li kunem rispett kif xira tal-regoli tal-Unjoni Ewropea frigwat ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea, ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea hija l-bażi fuq li ma drittijiet oħra huma bażati il-drittijiet li jiġu imgawdin mill-ġenituri u mit-tfal drittijiet li jiġu mit-ċittadinanza eh, li tgawdi minn ċerti drittijiet. Aħna qed insejħu l-istati membri biex jevitaw il-burokrazija, l-pis wis kbir tal-burokrazija wkoll. U għanna nħarġu li possibilità tal-konsekwenzi ta' dannu fejn hemm l-adozzjonijiet mingħajr konsens. Aħna diskutejna dan il punt fil-passat u għanna nindirizzaw Naħseb ukoll li għandna nirrispettaw ir-regolamenti dan huwa suġġeriment numru 6 tagħna il-2201 tal-2003 u għandna nħarsu lejn eh, każijiet oħra ta' addizzjoni fejn il-raba tal-ġenituri tal-twelli ikollhom kustodja tal-tarbija. Dawn huma suġġerimenti imresqina hawnhekk minn wieħed sa tmenja jiena provajt nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun u ma naħsibx li hemm ħafna xi nżidu u nistgħu nimxu l qudiem Ningrazzjakom issa l-kelma li Shadows l-ewwel Sinjura Spitera.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 it-tarbija ġiet adottata nazzjonalment u mbagħad il-ġenituri jmorru joqogħdu f'pajjiż fi stat membru ieħor. F'dan il-każ m'għandniex l-arfin awtomatiku Brussell ma ma jirregolax dan, dan jista' jkun ta' ostaklu għal fil-moviment ħieles tal-persuni. Per eżempju, il-ġenituri jiddeċedu imur joqogħdu f'pajjiż ieħor tal-istati membri għal kwalunkwe raġuni, dana jibqa fidejhom. U ma jiddeċedu iżda jixtiequ imorru f'pajjiż fi stat membru fejn l-adozzjoni ma tiġix eh, rikonoxuta u il-familja ma tħux il-għajnuna soċali għat ma jistax jirreġistraw it-tifel. It it Eh, fiskola, per eżempju, ma jistax jihdu l-kura tas saħħa per eżempju, għat-tarbija, ecc. Għandek regolamenti differenti fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea fil-gwad tal-addizzjoni. Għandek il-limiti tal-età, per eżempju, differenzi bejn l-Italja u Polonia, per eżempju, u eh, għandek ukoll stati membri li jarfu għandek differenza fil tal-definizjoni tal-definizjoni tal-familji koll tal-adozzjoniet minn eh, persuni eh, omosessuali waqt li f'pajzi oħra jiġu magħrufa biss il-kopji eterosessuali għandek regoli frigwat tal-adozzjoniet tat-tfal ukoll li jista' jkunu differenti regoli fejn il-ġenituri il ġenituri um, bioloġiċi għandhom jagħtu l-kunsess tagħhom f'xi pajjiżi l-rati jista' jiddeċidu dwar dan f'pajjiżi oħra le. U bekk naħseb li r-rapporter fil-fatt ma wieġibx il-mistoqsija bażika di kienet għandna bżonn fl-opinjoni tal-relatur tal eh, l-arfin automatiku fl-Unjoni Ewropea u jekk eh, huwa iva eh, kif għandu jkun u kif nistgħu nsolvu din il-problema. Ir-relatur jasab li għanna jkonna um, regoli vinkolanti kif kena taħt il-Brussel 2 dawn huma mistoqsijiet li żgur irridu għom iva. Issa verament qed nitkellmu hawnhekk nagħti l-kelma lil Sur Kaposon fisem il-kollega Sur Kosolino li sfortunatament ma setax ikun għaw illum. Grazzi President. Mela jiena qed nirrappreżenta lis Sur Kosolino kemtejn minn naħa tiegħi biex najdak li talab li najdilkom u l-ewwel talab li jkun hemm garanzija tal- protezzjoni tal-interessi tal-minorenni fil-proċess kollu kemmu. Rridu u dan għal-prinċipju li tant huwa kruċjali ma mhux dejjem jiġi rispettat fil-verità. Jitlob ukoll li skont artiklu 21 tal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal ta' 89 jisir dak kollox possibbli biex jiġi evitat it-traffikar tal-tfal, ħaġa li rajnija dal-aħħar anke bil-kriżi tal-refuġġjati għada realtà tal-waħx Issa jitlab ukoll li jkun hemm rikonoxximent reċiproko tal-miżuri fuq livell nazzjonali internazzjonali dak li għandu xaqsa ma' garanziji stabbilit mill konvenju ta' lajja ta' sena 93 u dan jfisser li jkun hemm leġislazzjoni fuq l-adozzjonijiet ukoll u bidi jkun hemm e- evitati wkoll il kunflitt u da kollox possibbli sabiex niġġieldu xiri ta' tfal irrid naċċertaw ukoll illi diġi identifikat xi element internazzjonali illi natu possibilità ta' involviment li partijiet kollha involuti fil-proċess li nisimgħu nagħtu widen li tfal matul il-proċess dan bażi ta' rakkomandazzjonijiet tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-każ ta' konflitt ta' interess, il-interess tal-minorenni jiġi dejjem imħares u l-interess ukoll tal-ġenituri bioloġiċi bżon ukoll rikonoxximent tar realtajiet soċjali u l-fatt li llum l-adozzjonijiet huma differenti ħafna ħafna varjetajiet anki jiġu rikonoxxuti tipi kollha ta' kopji u id-drittijiet kollha f'dan il-każijiet. Ġifieri jridu niġġieldu għall organizzazzjoni imma ukoll skont realtajiet soċjali. Grazie, Eleonora, titkellem bħala koordinatur għall-EFTD? Jek jaxba. Grazzi. Mela, aħna tajjeb ngħidu daqsxejn x'inhuwa l-ambitu tazzjoni tagħna. Aħna minn banda għanna l-atti leġislattivi u dak kollu illi tippermetti leġizlazzjoni Ewropea aħna jdu nkunu nafu x'inhuma u x'nistgħu nagħmlu sabiex intejbu s-sitwazzjoni, speċjalment dik relatata mal-benessri ta' tfal. Dan huwa dover tagħna, imma ħafna strumenti wkoll li nistgħu nużaw meta nitkellmu dwar il-benessri ta' tfal, speċjalment dan il-każ meta nitkellmu dwar ir rikonoxximent tal-adozzjoni. Dan huwa eh, relatat mal-soft law li ġi mhux vinkolanti imma li dan il-Parlament jista' jagħti jati għaleħen jina naqbel ħafna ma dak li qal il rapporter hawnhekk u xtaqt inżid biss xi uħut mill-punti illi nixtieq naqsam magħkom. Minn banda dana jittratta il-bżon ta' rikonoxximent automatiku tal-adozzjoni b'tal-imod li ikun hemm armonizzazzjoni ta' dan il-qasam fl-Ewropa għax s'issa dan għadu mhux il-każ fortunatament. Imma mill-banda l-oħra forsi nkunu nistgħu nidħlu fiktar dettal tal-kwistjoni sabiex nifmu anki fil-rigward tal-fact findings li għamilna, l-aspetti li jibżon jidun konsiderazzjoni, per eżempju, l-appoċ il familja u l-ġenituri, il spess nsibu għam situazzjonijiet ta' diffikultajiet u specialment għallu għabdaw il-kazijiet irridu nkunu aħna kapaċi nistiednu l istituzzjonijiet Ewropej u dawk nazzjonali tal-Istati membri sabiex jagħtu għajnuna ekonomika u sabiex jagħtu ukoll sosten. Naħseb li toħroġ minn dan ir-rapport fil-fatt huwa għajnuna rikostruzzjoni tal-wol ta' ġenitur biex dak li jkun ukoll jista' blaħjar mod possibbli jħossib l-tfal tiegħu. Umbat ukoll il-kunċett tal-benesseri superjuri tat-tfal ħafna drabi semmejnija il ħaġa u l-problema li għandix definizzjoni ċara, eh, definizzjoni li għanna hija waħda pjuttost eh, flessibli li tagħti lokal ħafna interpretazzjonijiet differenti. Skont il-pajjiż ta' u wkoll u għalhekk tajjeb illi jkollna riflessjoni fid-dettal sabiex naraw eżattament fuq ix qegħdin nitkellmu meta nitkellmu dwar l-interessi superjuri ta' tfal. Mbagħad l-aħħar ħaġa li xtaqt nsemmi. li nagħti rigwardja mhux biss il-bżonn li narmonizzaw l istitut tal-adozzjoni iżda wkoll illi nidħlu f'aktar dettal ta' ċertu prassi, speċjalment attivi issa f'ħafna stati membri f'dak li għandu x'jaqsam ma ċertu affidi illi jitilfu il-natura temporanja tagħhom imma jsiru permanenti ġifiri ma tinti qed titkellem dwar adozzjoni sforzata mingħajr il-konsens tal-ġenituri. Dajnija dil-ħagġa, per eżempju, fil-Renju Unit meta zorna mek, għanna situazzjonijiet simili u kol fil-stati membri oħrajn, ġifiri fl-opinjoni tijaj jem bżon illi nidħlu aktar f'dan is-suġġett li meta tfal ikunu avdati għand xaħat u ma nħalluwiex dina indefinita illi sfortunatament edha taffetwa l-ħafna ġenituri madwar l-Ewropa. Grazzi. Thank you, Eleonora. Grazzi Eleonora. Issa nadu nadu kemmel Edward. Grazzi Signora President. Jista' jkun hemm ħafna kunsens, imma meta nitkellmu fuq ċertu fenomeni l jinbidlu minn żmien għal żmien u aħna l-ura nħarsu lejn il-meda twila ta' żmien zguri li aħna rridu nejnu l-ġenituri sabiex jifmu dan kollu u għajja ma ninsewx ukoll il-surrogate eh, mothers. Għalix eh, dan huwa dibattitu kbir li għaddej mod għalil f'ħafna stati membri hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan il, dan, din ir-realtà u dwar l-adozzjoni l-affarijiet qegħdin jevolvu. Ma nafx jekk hux sejjer f'direzzjoni tajba jew ħażina minn is-sena ġudika jiena, imma naħseb irridu nagħtu xi tifta għajnuna f'dawn loqsma tan diffiċli għal ġenituri fil-ġejjieni, nagħtuhom xi tifta assistenza, xi tifta direzzjoni. Għaliex ejja nkunu onesti, x'inni x'inhu l-istatus palissa, is-sitwazzjoni palissa għal għal tarbija illi eh, ġitim għalda minn xi ħadd differenti. U naħseb hemm ċertu laguni ċertu nuqas, ċertu pajjiżi u dini xi ħaġa li qed naraw hawnhekk. U naħseb fidejn ir-relatur Sur Marjas li jiddeċiedi jekk hemmx madam dawn suġġerimenti. Grazzi ħafna naħseb is-Sur Marjas eh, għal da kollu mod importanti u għal li l-affarijiet kollha tal-għamlu ħajkun fl-interess tal-tifel jew tifla. Naseb punt preċiż u vag koll, eh, pal dibattitu kollu kemmu. Ejja inżomu f'moħna li dinja opinjoni, s sur Marjas mhux bessibu jikteb xi ktieb fuq dan is-suġġett, se jikteb opinjoni. Allura ejja ma nasagġerawx fuq dan id-dibattitu u niftakru illi aħna għanna grupp ta' ħidma fuq il-benessri ta' tfal. Allura ejja nżommu mal-punt u nixtieq insaqsi l-Kummissjoni jekk għandhom xi ħaġa xi jżidu. Probabilment ma tantx hemm xi żidu peress din hija opinjoni. Grazzi ħafna President. Jiena min nista' nitkellem imma għandna punt simili għada wkoll u fil-fatt għada ħankunu ħankunu prezenti u nara jekk nistgħu nitkellmu dak il-punt għada. Jiena u kol eh, nistidnek bisħiħ għal debattitu ta' għada. Imma kollox għandu għandu postu, ġifiri, anka da' dibattitu nitkelmu dwar għada. Issa, nħarsu l-iskeda. Tixti titkellem, Sur Marjas. Ixtaqt nitkellem fil-qasir għaliex istaqt inwieġeb għal xi tal-kollegi. Grazzi, Sinjura President, nista' naqbel ma' Sinjura Kafeson u dak li qalet i. Dwar il-traffiku ta' tfal u n eh, numru ta' tfal li rinċaqal u anka speċjalment minħabba l-movimenti tal-migranti tistgħu taraw wkoll f'ħafna frontiera ċertu gżejjer bħal lesbos oħrajn numru kbar kbir ta' tfal u ħafna minnhom huma tfal minorenni li mhumiex akkumpanjati. Dan ir-rapport sar mill-Komitat tal-Affarijiet Legali allura huma qegħdin imexxu f'dan is-suġġett. Ejja ma ninsewx dan. Il-kollegi mill-PPE mm, saret mistoqsija xi ħassa ma' din il kwissjoni ta' ċittadinanza Ewropea. il-mistoqsija kienet dwar din ix Ewropea kif jiġifieri nistgħu inħarsu lejn kwistjoni toħrajn. Qed nitkellmu fuq il-moviment ħieles ta' ċittadini. Jiena smajt l-eżempji ġew preżentati mill-kollega tal-PPE li kien shadow rapporter u għal illi hemm ċittadini li jmorru fi stati membri oħrajn fejn l-adozzjoni jista' jkun ma tkunx ikonoxxuta f'dan il-pajjiż. U fil-fatt dan imur fil-qalba ta' din l-idea kollha tal kif taħdem iċ-ċittadinanza Ewropea. Jekk inti tmur f'pajjiż ieħor hemm ċertu deċiżjonijiet tal-Qorti ta' Ġustizzja fejn ċertu drittijiet ċivili ħajġu bażati fuqhom u jekk ikun hemm rikonoxximent ta' drittijiet ta' tifel jew tifla jew fuq l-adozzjoni, jekk dawn l-affarijiet mhux se jiġu rikonoxxuti mela lura ħajkonna xi problema. Tista ti revoka l ehm, dispożizzjonijiet sabiex tiġi rikonoxxuta ċertu xi deċiżjoni. U tajjeb niftakru illi għad-distan ġan sibu anka fi trattati Mill-eżempju li rajna fil-Germania kienem anka deċizjonijiet obbligatorji fil-Renju Unit. Naħseb fil-kwistjoni ta' Surrogate Mothers, naħseb illi f'dan l-aspet partikolari, naħseb nisibu anka fil-leġizlazzjoni Griga imma irridu nħarsan li stati membri differenti u dinja opportunità għalina sabiex nħarsu lejn situazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea. Sabiex nantikom aktar informazzjoni jiena membru tal-grupp ta' ħidma fuq id-drittijiet ta' tfal. Sir Carson huwa deputat u allura Sinjora Carson se tkun il-membru sieħ għal dan il-grupp ta' ħidma. Grazie ħafna Marias, Sir Marias. Grazie ħafna ta' dawn l-isforzi tiegħek biex tippubblika dan il-ktib. Jina ta' nixtieq nispjegalkom ftit l-iskeda hemm data ta' skadenza l-emendi fit-3 ta' Marzu, mbagħad il-votazzjoni eh, fit-19 ta' April, mbagħad fil-plenarja sessir fit-23 ta' Ġunju. Dina ta' miex ta' però hija l-probabilta. Grazzi ħafna ġessil da kolla li ħadmu fuq din il-kwistjoni tant importanti ngħaddu għal punt li jmiss punt numru 8 jiġifieri. Issa fidejja sabiex nejdilkom fuq din l-opinjoni tal-Kommissjoni mill-rapport annwali tal-2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea, tal-liġi tal-Unjoni. Jiena fil-fatt eh, il-relatur ta' din l-opinjoni abbozzata, dan huwa punt kruċjali għal dan il-Kumitat, naħseb illi l-input tagħna ħajkun ta' valur għal-Kumitat Liber niftakru koll li stati membri huma responsabbli sabiex jagħmlu trasposizjoni ta' direttivi fil-ħin u b'mod tajjeb u anka li jimplementaw il-liġi Ewropea b'mod ġenerali. Aħna fix-xogħol tagħna naraw ħafna evidenza mill-petizzjonijiet illi xorta waħda hemm eh, punti fejn ikun hemm trasposizzjoni tard jew applikazzjoni mhux tajba tal-liġi tal-Unjoni minn żmien għal żmien. Allura għatem ħafna xissir u il-Kommissjoni tagħmel monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni nkunu ċerti li jkun hemm konformità ma' din il-liġi. Allura jiena nitlob regolamentazzjoni aħjar u -monitor, namlu monitoraġġ aħjar tal-affarijiet regolatorji. Bekk nkunu nistaw intejbu l-kwalità tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena xtieq enfasizza wkoll illi kif qed eh, fil-punt ta' qabel dan dinija opinjoni u mhux qed nitkellmu fuq xi ktieb hawnhekk, nittamaw l-opinjoni tkun qasira tmur mill-ewwel għall punt u titkellem fuq il-kwistjonijiet li huma marbuta mal-petizzjonijiet li rċevejna. Madan kollu naħseb illi il-punti l-opinjoni tagħkom sejjajnu fit-tekst u jina ħarqanu sabiex naħdem il-vicċin ma'kom il koll sabiex nifanalizzaw din l-opinjoni. Jina nishtiq nuħlin ukoll sabiex eh, niprezentalkom l-iskeda, il-data ta' skadenza l-emendi se tkun ukoll fit lista ta' Marzu. Votazzjoni se ssir fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet fit-19 ta' April u mbagħad tmur fil-plenarja wkoll fl-istess ġimgħa tal-23 ta' Ġunju. Hemm xi kollegi li xtieq jitkellmu dwar dan il-punt. Shadow Rapporteur mill-PPE, Sir Jackie, tixtieq titkellem Memx għalfejn, jek ma tixtiex. Fil-qosor, mod ġenerali Cecilia, il-vizjoni u rakkomandazzjonijiet tiegħek huma maċċettabli għalina għaliex aħna qegħdin nistennew il-possibilità li nippreparaw xi dettalji u għana ħanibatu għamlok. Għetleta ta' marzu. Grazzi ħafna, Edward. Grazzi. Jina nista forsi naqlar mill-ewwel il-kummenti illi kollegi batu lili. Aħna naqblu ma' rakkomandazzjoni u naqblu mal-miri ewlenin. Għanna approach illi jinsisti li l-petizzjonijiet miċ-ċittadini tal kumpani u soċjetà ċivili jiena fil-żviluppi tal-Unjoni Ewropea. Naprezzaw ix-xogħol li sar ukoll minn Peti is-sena l-oħra u dwar it-talbiet tal-informazzjoni jew notifiki jirpol ukoll tieħu tikkonsidra wkoll l-iżviluppi kollha li jistgħu jsiru l qudiem kif ukoll l-informazzjoni kollha li huma marbuta mal-petizzjonijiet pendenti. Nixtieq ukoll nagħmlu xi addizzjonijiet, pereżempju l-applikazzjoni tal-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni din hija xi ħaġa li għadha tkun ta' problema. Xadew tagħna taħseb li importanti li jkun hemm ċertu nfurzar ehm, għall-implementazzjoni li tkun aktar omogenika u ikunem livell tajjeb ta' monitoraġġ u kontrol, ikunem sorveljanza u monitoraġġ regolari kif ukoll benchmarks kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi kif ukoll naqsmu l-aħjar prassi. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm politika ta' zero tolerance għal dawk l-istati membri li ma japplikawx ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess l-istati membri għandhom ir-rwol kruċjali u huwa importanti ħafna għalihom illi jizguraw illi jirrispettaw ir-regoli kif suppost. U uh, dan japplika għall-individwi kif ukoll għall-kumpaniji. Il-Kummissjoni tkun ċerta illi tagħmel monitoraġġ ta' trasposizzjoni la darba din taqa' taħt liġi tal-Unjoni. U rridu nkunu ċerti wkoll illi kulħadd ikollu aċċess għal revoka. Dan huwa punt eh, importanti għal Marlin Mizzi l-xadew rapporter tagħna dwar l-informazzjoni anka mill-elementi tal-ċittadini. U responsabiltajiet ta' dan il-Kumitat Peti. il komissjoni għandha tkun ukoll involuta aktar fil-proġetti pilota u noħolqu aktar dialogu ma' ċittadini u l-autoritajiet nazzjonali li huma ikkonċernati. Tajjeb anke li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar hekk kif ġiet insemmija mir-rapporter mill-Kummissjoni għal grupp politiku tagħna din importanti ħafna. Ikun hemm ukoll ukoll bejn l-irġiel u nisa. U l-affarijiet l-aktar importanti ma jitnaqsux mill-importanza tagħhom kif ukoll nitkellmu fuq l-impatti diretti u mhux diretti fil-qasam tal-leġislazzjoni. Mhux biss inħarsu lejn l-ispejjeż, ma nħarsu lejn il-benefiċċji u l-valur tagħhom. L-analiżi tal-benefiċċji u spejjeż m'għandix titkellem biss fuq l-ekonomija, manka fuq il-konsiderazzjonijiet ambjentali u soċjali. Inkella aħna naraw numru ta' petizzjonijiet anke minn ċittadini l-qudiem. Grazie ħafna, grazie ħafna fisem tal-li tkellimt fisem Marli Mizzi. Grazzi ħafna lilkom għal dan ix-xogħol minnaħa tagħkom. Verament kontu ta' ispirazzjoni għalija. Grazzi. Is-sur issa. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina nista naqbel mal-prinċipi ġenerali illi ġew imsemmija mill-opinjoni, fl-opinjoni, iġi prezentata lill-Kumitat. Jina nkun nista' nagħti sottomissjoni tiegħi tal-emendi. Xaqt ngħid illi il-kwestjoni li nagħmlu monitoraġġ leġiżlazzjoni u deċiżjoni mill-Qorti ta' Ġustizzja hija importanti wkoll għal dan il-Kumitat għalli xaħna rċivejna tant petizzjonijiet mill-ċittadini u kellna diskussjonijiet hawnhekk il-Kummissjoni titkellem u ikunem hemm il possibilita li jkun hemm anke ċertu proċedimenti ta' ksur tal-liġi. U naħseb jekk il-Kumitat Peti jgħin il-Kummissjoni għaliex aħna noħolqu dan l-allarm u niġbru attenzjoni tal-Kummissjoni b'dan il-mod. Nimxu ma' dispożizzjonijiet ta' trattat. Jider illi li il-Kummissjoni tittiħu terċu deċiżjonijiet dwar meta dawn il-proċedimenti meta ħajibdew imma ma nasibx li jkun hemm diskrezzjoni għaliex eh, l-affarijiet huma aktar ċari minn hekk u ejja ma nagħtux marġni żejda lill-Kummissjoni. Għaliex fil-fatt aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet li għandhom iċ-ċittadini li jiġu mittrattati u dak li kollu li qegħdin nagħmel huwa li aħna inres u dawn il-każijiet u dem il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ma tistax tiddeċidi waħida. u ma tistax tażel ehm, mill-kwistjonijiet kollha l-inres u lejhom. U aħna qed nitkellmu fuq ir-rispett lejn id-dispożizzjonijiet tat-trattat. Importanti li nkopru dan il-punt. Issa, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem dwar dan il-punt? Jidher li mhux il-każ. Mela, issa nistgħu nkomplu għal punt li jmiss l-opinjoni fuq implementazzjoni tal-Konvenzjoni ta' ġisma Uda dwar ġittijiet tal-persuni b'diżabilitajiet, speċjalment fuq il-Kumitat tal-UNCDP, il-Kumitat għanna rapporter Signora Rosa, nadi kelma lilek mill-ewwel. Grazie. E, Grazie ħafna. Kif fuq l-Unjoni Ewropea hija parti mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Nies b'Diżabilità u fawissu li għadda fil-fatt saret petizzjon min-naħa tal-UN biex ikun hemm emenda ngħata dil-Konvenzjoni ta' membri u ġew ukoll saru numru ta' osservazzjonijiet li saqdin id-diskutu li huma rakkomandazzjonijiet li l-UN għamlet l-Istati Membri kollha kif ukoll l-Unjoni sabiex nikkomplimentaw u nifinalizzaw il-konvenzjoni. Aħna għamilna grupp fil-Unjoni Ewropea, grupp ta' ħidma sabiex nistudjaw dawna il-kommenti u osservazzjonijiet għanna l-Ombudsman, il-Kommissjoni, li għaparti minn dan il-grupp, un talab u koll illi il-Kommissjoni tkun tista tkun u koll eh, ġudikanta dan kollu. Issa jina għadna ma' referenza għal l-osservazzjoni 76-77 tal-UN u talba il-komitas ikun parti minn dakollu jina naqbel il-parlament li tkun jagħmel parti minn dakollu għaliex il-parlament mhuwiex bħal kummissjoni il-wol tiegħu. Aħna minna tagħna hija il-Kumitat tal-Petizzjonijiet li huwa l-unika kumitat li huwa inkarigat li ħares u jiġġieles id-drittijiet taċ-ċittadini u drittijiet umani u li nwieġbu għat-talbiet u petizzjonijiet tagħhom u ħarsu għalhekk liċ-ċittadini tagħna sabiex ikollhom id-drittijiet umani tagħhom imħarsa għalhekk aħna flimkien ma' l-Ombudsman aħna l-istrument istituzzjonali tal-Unjoni sabiex inħarsu id-drittijiet tal-bniedem u dan huma strument indipendenti għal daqstant nixtieq nibda ir-rapport billi niddefendi r-wol tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet bħala membru ta' din supervizjoni. Ħaġoħra li qed nittrattaw hija kwistjoni tal-aċċessibilità f'dan ir-rigward naċċetta rakkomandazzjoni tal-UN fir rigward tal-fatt li komitati tal-Parlament kollha jkunu aċċessibbli aċċessibbli bil-brejl u bil-lingwaġġ tas-sinjali. U li u ukoll l-użu tal-lingwa ta' sinjali u biex eh, n-nis li batu minn ċertu dizabiltajiet ikunu jistaw jikkomunikaw, jaqraw, jaraw x'qed jiġri wkoll. il-Kumitat ukoll irid e, wessa definizzjoni ta' dak li huwa diżabilità għall-Unjoni Ewropea. Id-data ta' skadenza hija 2 ta' Diċembru qegħdin naħdmu għal din id-data forsi hija żmien qasir. Qegħdin nagħmlu kommenti u kol fuq l-użu tal-fondi strutturali propju għall-accessibilta u sabiex ikun jista' jkun hemm accessibilta fuq kull livell qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-edukazzjoni inklusiva sabiex kulħadd ikun jista' e, jagħmel parti mis-sistema li tkun waħda inklusiva u qed nirreferu wkoll għall-trattat e, ta' Marrakesh dwar l-aċċess għal dak kollu li jkun ippubblikat għannis dizabilita dinja ħagġa li ġiet diskussa ħafna f'dan il-komitat fil-plenarja wkoll u fil-fatt hija ħagġa li semmita wkoll il u maqda f'awissu. Issa biex nikkonkludu li qed nagħmlu dan ir-rapport opinjoni qegħdin naħdmu fuq ukoll libe, peti ovvjament, fam, U jina għadaw kol parti minn fem jina viċi president tal-intergrupp ta' dwar disabiltajiet u dan huwa suġġett importantissimu. Aħna qegħdin naħdmu biex ikun hemm aktar kuxjenza dwar dan kollu għaliex huwa suġġett importanti ħafna u fil-fadak li qalu il ġlus maqda sa li għan huwa importanti li nistudjawhom. Aħna bħala komitat peti għandu jkun rwol attiv ħafna sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u mhux nirrelassaw eh, wis u f'din il-kwistjoni ħan votaw fit-19 ta' Aprilu naraw mbagħad kollu li jista' jsir grazzi grazzi rossa. Issa nixtieq nisma' min-naħa tax-Shadow Rapporters mill-SD. Grazzi President, grazzi Rossa, dan suġġett wisa ħafna ħankun għad nirres u emendi wkoll għaliex minkejja li wiesa ħafna jinkludu ħafna affarijiet ukoll huma ħafna suġġetti sensittivi li nixtiequ li jkunu inklużi. Inkluż ħafna li semmejt inti ma importanti wkoll jiġu implementati mbagħad stad dwar il-forma. Aħna li ħan nitolbu prinċipalment hija ir-ratifika minn stati membri li huwa l-punt ta' tluq il-punt kruċjali u li jkun hemm Eh, mekkanizmu f'kull stat membru sabiex il-persuni b'disabilta ikunu jistaw jidħlu f'kuntatt u jkun hemm feedback kontinu dwar ditti ta' dawn il-persuni. Aħna li nisqu fuq ċertu aspetti bħal pereżempju kwistjoni ta' tfal importanti illi jkun hemm referenza speċjali dwar l-edukazzjoni bikrija Eh, partikolari bit-tfal kollha disabil kolla kollha li huma speċjalment vulnerabbli. U għalhekk importanti li aħna nagħmlu ħafna sejħiet u talbiet ta' studji għal mekkaniżmi ta' kif dawn it-tfal ikunu jistgħu ikunu parteċipanti wkoll f'dak kollu li jista' jkun hemm eh, fil-leġiżlazzjoni wkoll ikun hemm leġislazzjoni apposta għal dan anki il-kwistjoni tal-ġeneru nafu li n-nisa b'diżabilità huma vulnerabbli għal darba tnejn. U għalhekk importanti indirizzaw ukoll dawn il-persuni b'diżabilità, importanti wkoll indirizzaw il-kwistjoni ta' diżabilità psikosoċjali Dan jsibu għad diffiċli li jkunu persuni autonomi u għalhekk importanti illi nfittxu miżuri ta' kif nistgħu nigarantixxu l-autonomija sħiħa ta' dawn in-nies f'ħafna pajjiżi hemm interpretazzjoni limitati ħafna fuq din id-diżabilità legali u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm reviżjoni ta' dan kollu u Aslaħa mill din hija kwistjoni ta' autonomija fuq il-ħajja proprja tagħhom. Hemm bżonn illi il-persuni b'diffikultajiet ikollhom ukoll rikorsi legali għaliex dawn qed jinfaċċaw ħafna intoppi, intoppi legali, intoppi per eżempju biex jisibu xogħol u għalhekk importanti li ma jkun hemm l-ebda tip ta' ostaklu għalihom u l-ġustizzja tingħata b'mod universali u gratis. Il-persuni illi jagħtu sosten lil persuni b'diżabilità l-familji tagħhom illi jgħinuhom importanti li maħna f'maħna wkoll. Iridu illi minnħata l-istituzzjonijiet eh, nimplementaw tassew il-programmi differenti sabiex dawn in-nies li rappreżentaw l raba disabli tagħhom jingħataw l-għajnuna għandhom bżonn. Importanti li jkun hemm aċċess għal mediċini għas-servizzi tas-saħħa u speċjalment fil-qasam tas-saħħa sesswali u riproduttiva għax aħna ħafna drabi ma' Eh, nħossu li jisom n-nis b'dizabilità f'dan il-qasam ikollhom inqas drittijiet, imma importanti li nħarsu s-saħħa sessuali u riproduttiva ta' dawn in-nies ukoll. U għalhekk il-persuni b'diżabilità jrid ikollhom din il-kapaċità ukoll illi jkollhom l-istess drittijiet. Importanti li nagħmlu din referenza aħna nistgħu nitkellmu dwar l-ispazju Ewropew ta' flessibilità. Qed jiġi mitlub dan wkoll fir-rapport il-ħtiġa ta' liġi biex ikun hemm iktar aċċessibilità għaliha. Iridu nitkellmu dwar għalhekk spazju Ewropew ta' aċċessibilità u mhux qed nitkellem biss dwar aċċessibilità fizika imma dwar id-drittijiet soċjali tal-persuni b'disabilità bil din għamlu eh, ċertu regoli li jkunu uniformi u armonizzati per eżempju fil-kas tal-medicina ta' ċertu mart għanna klassifikazzjoni internazzjonali waħna mill-Unjoni Ewropea jridu nippruvaw analizzaw id-diagnostiku għanna namluħ mod orizzontali, imbagħad il-kwistjoni diġitali. Hawnhekk, Sinjura President, aħna għandna spazju Ewropew Diġitali, però m'hemm l-ebda referenza għan iż-disabilità dan huwa żball rridu nindirizzaw għax hemm bżonn ta' spazju Ewropea Ewropew għall aċċessibilità għan iż-disabilità. Grazzi. Grazzi, tajb ħafna li l-kollegi u ma jafu ħafna fuq dal suġġett imma ftakru li dan dinja opinjoni ma xafen nitkellmu fuq l-aspetti kollha fuq fuqu, sempliċement nitkellmu fuq il-punti ewlenin. Issa, il-shadow tal-alde. Beatriz, jek joġbok tkellem fil-qosor, żewġ minuti. Umbat is-sur Marijas. Fil-qosor għax naħseb illi aħna bħalissa għedin nifuka ħafna fuq dan l-approċ jina naqbel ma dak li qed jiġi propost, però naħseb li hawnhekk importanti jkollna strument ewlieni u naħseb li ħajna xina nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna ta' integrazzjoni f'dan ir-rigward u u ukoll fuq il-bżonn illi nużaw il-perjodu ta' konsultazzjoni. Aħna irridu natu kontribut b'valur eh, miżjut dik se ħaġa importanti. Excellent. Tajjeb, wis, grazzi ħafna tal-li tkellimt fil-qosor daqshekk, Beatrice. Sur Marja, nittama li timxi mal eżempju tagħha. Grazzi ħafna, jiena xtaqt ngħid illi naqbel ma l-idejat ta' l-opinjoni li smajna. Kena diskussjoni fuq diskussjonijiet fuq dan is-suġġett fil-passat u kien anke avvenimenti marbuta miegħu. U tajab li nitkellmu fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità mill-ġnus maquda. Speċjalment meta inħarsu lejn l-sejm ta' Marrakesh. Rrid ikun hemm appoġġ għal dawk il-persuni li għandhom diżabilità, speċjalment fi żmien fejn hemm kriżi ekonomika serja fl-Ewropa, mod partikolari f'dawk il-pajjiżi illi għandhom problema akbar ta' memorandum. U fil-fatt eh, jinħolqu ħafna problemi fil saħa pubbliku pubblika fil-impjek u affarijiet oħrajn xi ħaġa li ħat nibqgħu nħosswa għal numru ta' żmien u aħna ħanres u dawn il-punti. Grazzi ħafna Leonora. Grazie ħafna anki jiena fil-qosor ħafna xtaqt biss nenfasizza punt li huwa l-qalbi għax din dan ir-rapport għandu x'aqsam ma' transizjoni tant magħrufa tal-kura tal-kura fl-istituzzjonijiet tal-kura bazzati fuq il-familja għal kura fil-familji għanna jkonna armonizzazzjoni tal-ħarsin, tal-drittijiet, ta' dawn il-persuni li jieħdu f'sib dawn il-persuni eh, b'disabilità. Għax f'ħafna stati membri speċjalment tiegħi dawna ma jiġux ehm, rikonoxxuti u bekk għandna nagħmlu emendi f'din il-direzzjoni u dawn in-nies jieħdu in Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjur Alvjol. Fil-qossor għaliex eventualment jiġu prezentati l-emendi korrispondenti ma' żewġ punti ixtaqt insemmi l għana teħtiġa ta' rizorsi pubbliċi għax huma gvernijiet li jridu jaċċertaw li n-nies kollha jkollhom ħajja din jituża speċjalment ukoll in-nies diżabilità xtrajna illi minħabba l-politika ta' austerità f'daw l-aħħar snin ingħalqu ċentri ta' impjiegi, ċentri oħrajn illi kienu għadin jajnu kol ħafna ġifiri din importanti zomma f'maħna mill-banda l-oħra għanna kol l-inklużjoni fil-ħajja pubblika tan nies b'disabilità. F'artiklu 29 għanna l-Istati membri ħaj jiggarantixxu dritt tal-persuni biex jipparteċipaw fil-politika fil-ħajja pubblika Palissa fl-Europa jeżistu nies illi ma għandhomx dan id-dritt. Fil-kas ta' Spanja għandna 80.000 ruħ illi ma jistgħux jipparteċipaw fl-elezzjoni ġenerali li jmissax propju ma m'għandhomx dritt tal-vot ħaġew meqjusa disabilità u għalhekk importanti wkoll illi nindirizzaw din il-kwistjoni. il Importanti għallura illi nindirizzaw din il-kwistjoni gvern Spanjol għadu ma milix dirħagġa ovvjament jina mxet niskellem fuq Spanja biss imma fl europa kolla x'in niskolla kollha ndominataw madwar l-Ewropa europa jiġu id drittijat id drittijat politiċi e, u pubbliċi taħħom Grazzi. So much and the commission. Grazzi ħafna sal-Kummissjoni tixtieq tiskellem raġan il-punt. Go ahead. Je vous merci, Madame la Présidente. Très rapidement, Grazie ħafna, Signor President, malajr malajr l-opinjoni abbozzata hija interessanti ħafna. Forsi jista' jkollna iżjed ċarezza f'punt 11 il-ċarezza tad-definizzjoni tal- persuni b'disabilità jew handikappati għax għandha definizzjoni fil-konvenzjoni. U forsi nistgħu morru lil minn hekk iżjed fil-marġini tal-laqa għall-informazzjoni kom aħna nappoġġaw ratifika tal-protokoll tal-bidu iżda għad fadal ħafna punti legali, preċiżjonijiet legali li rridu jiġu ċarati qabel ma nimxu l-qoddim biex nevitaw eh, xi sorpriżi kif kellna fil-fatt fil-mekanizmu tal-monitoraġġ U nerġa' lura l-Parlament dan il-punt. Iżda nixtieq nirringrazzjawk minn qabel għall-appoġġ tagħkom minn dan il-Kumitat tal-Peti rigward tal-qatt tal-aċċessibilità Ewropea fejn se naħsmu fuqha iżjed fil-ġejjeni. Rosa tiddikjara li ma tixtieq titkellem iżjed U bekk l skadenza l-emendi se tkun it-3 ta' marzu, il-votazzjoni fil-qaqa tal-petizzjonijiet fit-19 ta' april u mbagħad x'aktarx li tmur qudiem il-plenarja fil-Lulju. U bekk eh, nagħlqu l-laqa tal- u bekk nalqu laqa tal-komitatu naddi għal laqa tal-koordinaturi u bekk nistieden il-kulħadd li m'għandux dritt li jkun hawn fil-laqa tal-koordinatur il-koordinaturi biex jitilqu mill-kamra kemm jista' jkun.